Um, thank you very much. I know there's an awful lot. Grazzi, signori, naf li um, ħafna nis fuq il-wara naħata wara ta' s-sala nil-akom għawnek għal interess kbir. Nil-akom għal din sessjoni tal-lum u s-suq intern u l-Komitat ta' Protezzjoni għanna laqa fuq standardizzazzjoni tal-21 seklu 21 u l-konsiderazzjoni ta' bot. Il-rapporter hija Marlene Mezzi Aħna dan sa nippresedu f'żewġ eh, nofsijiet. L-ewwel nofs nifokaw fuq standards innovativi, interoperabbli u interkonnessi, standards għal-ġajjini, imbagħad niffokaw fuq illi jinamlu standards eh, għal uh, soċjetà inklusiva moderna. Għanna ħafna esperti hawnhekk fosna llum. lum Jiena ser nkun hawnhekk sal-erba, imbagħad Marin Mizzi ser tieħu posti. Eh, Nar ħamis wara f'sinar dejjem diffiċli għall membri għax ħafna drabi kollhom jivverġgħu lura lejn il-konsekwenzi tagħhom. U għalhekk ħataraw daqshekk eh, membri hawnhekk. U aħna nistgħu insomma nistgħu forsi insegwu online u hekk dak li fadal. Ġifiri, janki jekk aħna ma naraw xinni sawnek, għalki jekk aħna għaw <laughs> min jibqawnek, ma fissirx li mux għanna tu kaskom, jew mux udjenza gbar li għetta ti kaskom. Eh, Nilqa fil-fat il-membri tal-pubbliku kol partijiet kol interessati li kol edin jisimawna. il ta' din dan ismi huwa biex nitkellmu fuq il-qada twali ta' standardizzazzjoni, xem bżonn jitjieb, u x'qed tagħmel il-Kommissjoni. Marlin kifet pala pala reporter li abbozzat il-proposta ta' taddim mill-proċess ta' komitat bħalissa bħalissa kif qed nifhmu aħna ħan nivvutaw fuq fuq eh, report ta' inizjattiva propja ġala darba jkollna spazju fil-aġenda f'dawn l-affarijiet u ħan nivvotaw probabbli f'Mejju u fiħdan skadenza xirqa. Għalhekk nixtieq ningrazzja r-rapporter tagħna tas-sew minn qalbi għal xola. U nagħti għal kelma Imbagħad wara smieħ se jkun hemm skambju ta' femijiet. Naf illi r-rapporter ukoll ħajkolla titlaq wara laqa biex eh, tilħaq it-titira. <laughs> Għaxe, għadan xem da' sekk eh, t-tiri t-wihed għet jajdu li muxek. Eh, ma sabba ta' summi daw s-xur palissa jkun xie xi wieħed żejjed li mulla uċek. Għax ta' sewet sabiħ li tagħmel dan ix-xogħol fil ma' tiegħu kol. U qed ir-rapporter il kommenti tiegħi se nista' tagħmettihom mod elettroniku wkoll. Ġifiri, jekk il-membri iridu jaqsmu l-idejat tagħhom jisaw għamlu dan mod informali mod elettroniku, allura ngħaddi għal Marni Mizzi. Thank you, Chair. I have to say that when I... Grazzi. Ikolli ngħid li meta bidejt nħosib dan ir-rapport, jiena ma kellix idea xinu ma standards imma kelli idea xinu fister standards imma ma kellix idea ta' kemm kienu importanti qabel ma bdejt nidħol iktar fil-fond fis-suġġett u ninvestiga. Aħna missu, naraw, nħossu, nxobbu, standards, kullim kien għedin u għaz biss realizzajt kemm huma importanti għaliex għaliex għat għalix standards aħna nużawhom kull-jum f'kull ħajja ta' kull lata ħajjitna fil-saħħa, fil-kostruzzjoni, fil-mamara, l-enerġija u dak kollu li nużaw biex nikkomunikaw esempio ma' xulxin kuljum, il-telefon zjenna l-lum esempio ma jkunux possibbli li nnoperaw laqas in network li jużaw Nistgħu naqsu l-ispejjeż u nsaħħu l prestazzjoni għal negozji, intejbu s-sikurtà għal ċittadini, nħarsu l-konsumaturi u nsaħħu l-fiduċa tagħhom, intejbu il-beħ u teknoloġija da billi nixprunaw il-kompetitiva f'Ewropa kompetittiva jistgħu jaqdu rwol sinifikanti għal negozju Ewropew billi natu vantaġġ kompetittiv jiftħu s-swieq u jizvilupaw ekonomiji ta' skala billi jaċċertaw illi l-kumpaniji mat partikolari l-SMEs jistgħu jikkompetu fuq livell indas. Jistgħu jħeġġu innovazzjoni u jtejbu il- um, kuxjenza ta' dawn iż-żviluppi teknoloġiċi u jagħtuna sit sod li fuqhom nistgħu niżviluppaw teknoloġiji ġodda u insaħħu prassi eżistenti. Però, xorta nħoss illi standards jistaw jiksbu dana kollu li jett imma biss jekk u ma zviluppati mot li huwa effiċenti. Għabbażi ta' sħubija rib u kooperazzjoni mal-industrija b'autoritajiet pubbliċi entitajiet ta' standardizzazzjoni u entitajiet oħrajn interessati dawn għandhom jaħdmu flimkien sistema li hemm sejsa fuq inklusività, eh, trasparenza u anke l-konsens biex nfissru il- ħtiġijiet politiċi, tekniċi u ta' kwalità tal dawn il-prodotti, proċess ta' produzzjoni, servizzi mkella metodi u dan huwa il-spunt wara r rapport tiegħi. billi konna l-rivel ta' standards u rekwiziti għoljin li waslu għal biex jaħdmu sew li konna il-komparabilità u sikurezza fil-servizzi u prodotti jista' jwassal għal Żvilupp sostenibli soċjalment u ekonomikament ta' soċjetà tagħna u standards huwa għodda essenzjali biex niżviluppaw din it-tip ta' soċjetà. Huwa minnu illi l-standards huma eh, mexxija mis-suq u ma jistgħux obbligaw il-kumpaniji illi investu miljuni u biljuni ta' euri fil-iżvilupp tal-standards sakemm mhux qajaraw vantaġġ u ħajkun hemm remunerazzjoni li jkun motija li dan investiment fuq żmien twila l importanti li aħna nqisu il-ideja tal-standards għadin jiżviluppaw kol-jum. l-oħra, il-proċess ta' standardizzazzjoni huwa wkoll għafas kompetittiv ferm. Allura importanti li aħna naraw ftit u qisu l-utenti tal-standards illi fil-fatt huma intom jien u kulħadd il-konsumatur il-ħaddiema il-użu l-eżempju ta' standards ta' SMEs fuq level innovattiv, kulħadd insomma. Ma li standardizzazzjoni għandha tkun għandu jkun punt jaħraq. Anzi, mandux idaħal polarizzazzjoni bejn industrija żgħar u kbar, bejn industrija ġenerali u l-NGOs, li trade unions u l-konsumaturi, iżviluppaturi tal-standards u l-utenti tal-standards, inħoss li huwa interess tagħna wkoll illi aħna fl flimkien mod trasparenti, inklusiv u miftuħ biex niżviluppaw standards li appoġġjat minn kulħadd kemm jista' jkun. Għalija l-iktar standards li jirnexxu huma dawk li għandhom appoġġ l industrija ta' SMI tal-awtoritajiet pubbliċi, konsumaturi u ħaddieħor għalek kiena kontent illi imkow id-deċida illi inħejju din il-laqa għawnek il-lum fejn il-stakeholders ikunu jistaw jiprezentaw l-idea U nittama li sa tmim da din il-laqa, din istan ismi, il-distak li jem bejn agendas su femmin differenti ser jidiq u ħajkun komprensjoni aħjar ta' ħtiġijiet tal-partijiet interessati kollha. Grazzi. So just to remind the speakers that they each have uh, five... Għandkom isom ħames sitt minuti l-ras. Nixelu l-arloċ. Imbat ikolla naqra ċans għal tweġibiet wara. Mela, Aideen's Grace is CTO ta' Etsy. Grazzi. Pala organizzazzjoni hija standard li hija mill-Unjoni jekk se għandha privileġġi li twassal standards li jappoġġew il-politika tal-Unjoni Ewropea jarfu l prioritajiet tal-Unjoni Ewropea u jikontribwixxu għas-saħħa u l-ġid ċittadini Biex ehm, jagħtu din responsabilità aħna bnejna bażi soda li fuqha dawn il li kollha bnew 5G u koll hija fuq id-dimnet tal-ħsibijiet tal-msiħba ta' Etsy u il-sħobija 3G 3 Pepe fejn kienem program attiv li ġi stabilit biex imwaslu specifikazzjonijiet ta' 5G skont il-skadenzi tal-industrija u oħrajn ukoll huwa essenzjali biex ikonnem ehm, pedamenti differenti tal- ehm, li wasal għal ġobra ta' xoka li wasal għal 5G aħna wasanna konna fuq dim it-tieni t-tielet u raba ġenerazzjoni u allura aħna qegħdin pożizzjoni ta' sew eċċellenti li nmasslu li kulħadd lejn il-ħames ġenerazzjoni. Aħna nofsu anke fuq qudiem għal dak li huma azzjonijiet li qegħdin jittieħdu biex nistandardizzaw mekkaniżmi li jippermettu il-konnettività tal-IoT jisimplifika id-twassir tas-servizzi u jaċċerta interoperabilità il-parteċipazzjoni diretta tal- dawn is-setturi ta' industrija jippermetti li lezzi eh, jara li standards niproduċu jilħu l għanijiet ta' l-utenti beneficjarji. Is-sikurta u privatezza tal-sistema ta' komunikazzjoni tagħna qed issir importanti kull ma jmur u anke dak li hija l-infrastruttura kritika imperattiva. Imbagħad nistgħu ngawdu l-parteċipazzjoni diretta tal-ħafna aġenziji ta' sikurta u li jistaw jilqaw dawk l-għanijiet skont dawk standards li għedhom ħejja skont li tos tal- by default. U aħna nħossu li s sukurta dejjem irrit eh, jitqies fuq livell ta' dizin. Mbagħad mhux jisu ħsibni wara dwar interoperabilità tal-prodotti ta' standards ta' Etsy hija fuq qudiem għalina fis-sibijiet tagħna u anki għalhekk għandna ċentru għat STR u interoperabilità biex ikun hemm punt fokali għal dan ix-xogħol u riżorsi addizzjonali li ġew iżjuda biex nespandu l-kapaċità u l-kompetenza. Ħafna mix-xogħol li sar minn dan iċ-ċentru huwa bħala reazzjoni ma' talbiet tal-Unjoni Ewropea u b'appoġġ tal-inizjattivi tal-Unjoni Ewropea La, taħħom, of course, ovvjament, ma jintemqat, e kif nu l-entuzjazmu diligenza taħħom. Mux li impossibli li ndiksbu il-konsens fuq soluzzjoni wahdanija, pero, u dan jista' jwassal f'ħafna soluzzjonijiet li jkunu preżenti fis-suq. Interoperabilità bejn dawn it-tip ta' soluzzjonijiet mhijiex kwistjoni sempliċi, u ħafna drabi niksbuh biss meta l-industrija relevanti pala atturi jaqsmu dan l-an komuni Hemm ħafna eżempji fejn si irnexxielu jikseb dan. Minkejja jekk mal-milja ta' żmien ħafna midrabi waħda mis-soluzzjonijiet eh, ikollu ħafna iktar suċċess fis-suq milli oħrajn. Waqt li si jara fir-rekonoxximent tiegħu bħala Eh, organizzazzjoni li twaqqaf fi standards, standards ta' għedse dejjem huma mħejja fil-biswi internazzjonali f'moħħom, moħna, dawn standards ħafna drabi waslu biex eh, kienu ta' suċċess fuq livell dinji, ma rridu nifmu illi din kienet dizin u mux eh, bxorti tajba. Aħna palissa għanna 804 membri minn 67 pajjiż u 131 ta' dawk il-membri u ma reġistrati l-lin il-barra mill-kontinent u hija parteċipazzjoni ta' dawn il-membri fil-proċess ta' fissar tal istandards li wassal għal internazzjonalizzazzjoni automatika. U dan jirina illi din internazzjonalizzazzjoni għat tapposta u was ta' suċess illi għandu jgħaddi lezzi mottajb ħafna l-ġejjini. Barra minnek jek isu il- struttura ta' Etsy interessanti il nutaw il-mu fuq minn emmet Eh, organizzazzjoni akademika u tal-riċerka jipparteċipaw mod dirett fix-xogħol tagħna. U din ir-relazzjoni mar-riċerka u l-akademja tejn biex naraw il-standards jisu il-avvanzi ehm, teknoloġiċi reċenti. Mod simili, il-parteċipazzjoni ta' imprizi mikrozar u eh, medji huwa ħeġġeġ ħafna u miżuri speċifiċi jittieħdu biex inneħu kull tip ta' xkiel għal parteċipazzjoni tagħhom. U dan wassal f'total ta' 208 impriża mikros żgħira u medja li jirnexxilhom eh, jipparteċipaw f'dan it-tip ta' xogħol għaliex jikkontribwixxu 25% tal-subija ta' Etsy. Ma fissirx li dan ispessir sa noqdu għadina fuq zaqna, iżda issa jfisser li relazzjonijiet li tieħdu biex inħeġu l-parteċipazzjoni fl-industrija fil-fatt u ħadmu. U ħadmu sew. Prodott sekondarju tal li tkun fuq net fl-innovazzjoni huwa ħajkun hemm il-kwestjoni eh, tal-privattivi li ħad toħroġ, il-kwestjoni ta' eh, ta' premji u l-ispejjeż li jiġu bħal invenzjoni jgħadu battitu illi jsir ta' spiss. Forsi tafu illi l-organizzazzjonijiet li jfissaw l-istandards l-Unjoni Ewropea għandhom prinċipji komuni fil-politika tagħhom tal-IPR mod partikolari jtieġa għal dikjerazzjonijiet bikrija għal utenti tal-privattivi u eh, dikjerazzjonijiet minn dawn illi lesti li jagħtu liċenzi fuq Eh, termini eh, ġusti, raġonati u mhux diskriminatorji. Allura aħna nemmu, sinjura ċer illi il kollok subija inklusiva internazzjonali li kollok modell ta' parteċipazzjoni diretta li nifokkaw ħafna fuq interoperabilità u jkollok politika robusta tal-IPR tpoġija f'sitwazzjoni tajba biex jitwassal standard tajbin li tisoddisfa il-prioritajiet u l standard tal-Unjoni Ewropea ovvjament hija dispożizzjoni ta' servizzi tal-Kommissjoni biex kompli titħaddet fuq il-pjanijiet iktar fid-dettal fejn ikun hemm bżonn grazzi. Sebastiana Tofaletti, is-Segretarju Ġenerali fil- l-Alleanza ta' SMI. E li huwa l-Alleanza eh, SMI e li rappreżenta 20,000 eh, kumpanija fi 18 pajjiż. Grazzi tassew, la dwa tajba l-barra sar tajba l-kulħat. Mela, jina diġa introduċejt ruħi, inti propjament introduċejt ruħi, musa noqna mela nerġa. Tajb, għetteraw il-prezentazzjoni. Jiena nixtieq nisaq fuq ħaġa jekk is-standards u l-privattivi essenzjali qegħdin jgħinu jew ixekklu l-SMEs. Jew għalfejn nagħmel il mistoqsija. Għax dan huwa wieħed mill-iktar mistoqsijiet importanti illi tqajmu fl imko li qrajna minn interess kbir. U għalfejn, għaliex ħafna ħafna nies qed jistolbuna dawn il-femit tagħna għabbażi tal-kuntatti ma' kumpaniji li kienu involuti fi standardizzazzjoni u kumpaniji li kienu involuti fi negozjati ta' licenzjar fil huma marbuta ma' SEPS, e ġifiri tal-Standard Session Patents. patents. Ħaġa li rrid ngħid huwa li minn apparti il dawn il-patents santa standardizzazzjoni, u il-Fair, Reasonable and Non-Discriminatory Policy illi għad nitkelmu dwar Uh, eh, eh, ħna eh, tajjeb illi nitkelmu fuq il-standards minajr ħlasijiet għall-autur, għal-ġittijiet tal-autur. Taħseb illi d-zvilup tal-IAT u kol jiddependi fuq il-disponibilità ta' dan il-standards. Imma ħanżombu mal-punt u niprofa ndur il slajdu għet-wihet sewa wis. Issa, mish nikxfu u naqsmu teknoloġiji. Irridu nisqu illi permezz ta' SEPS l-SMEs għandhom aċċess għal teknoloġija, ġifiri fil-fatt dawn huma miftuħin għaliex jagħtu aċċess għat teknoloġiji illi huma żviluppati minn mm, kumpaniji oħrajn u ukoll illi jimpenjaw ruħom illi ħatiħor ikun jistgħu jużaw din it-teknoloġija. Ġifir importanti din għaliex dan jippermetti illi SMEs jistgħu fil-fatt jinnovaw fuq teknoloġiju komplessa li s-soltu ma kiku jistawx jużviluppaw weħedhom. Hija xi ħaġa tajba ħafna. Mod partikolari jekk toqgħod qabbila mal-teknoloġiji ta' proprjetarji li huma klawżol fulin silos fejn ebda semmi ma jista' jaħdem fuq ħagġaħra dwar is-seps huwa li nistgħu nagħtu ammont eh, ekonomiku għal dak li huwa innovazzjoni li jdiqas l-innovazzjoni permezz tal-standards. U jgħatu dawn l-inċentivi mhux biss għal dawn il-kumpaniji kbar kif għedna ma kien l-SMEs. U dawn huwa punt importanti naħseb li importanti li jinżommu Barra minn hekk nixtieq inkompli bil prezentazzjoni Fuq il-kontenut ta' seps, ah, fuq il definizjoni ġenerika. Ah, huwa diffiċli jekk mhux impossibbli ngħidu minn qabel x'ser ikunu l-ispejjeż ta' dawn il-royalties jew dawn il- dawn il-liċenzji għall-awtur il prezzi ħafna drabi f'dan il-negozju huwa meta jiġu għan negozjati tal liċenzjari huma koperti minn semiet li huma non-disclosure, ġifri jekk is istemiet, ifittex l-informazzjoni musta jsiba billi jitkellem ma' kompetitur x'ħadd ħaj jikxef din l-informazzjoni għaliex dan huwa ehm, kopert mill-NDIS. Ġib il-fatt li għandek din il-spiża li ma tistax tipprevedija għax kiel għall-investimenti u prodotti innovazzjoni. Punt importanti ħor huwa li nħossu li hemm nuqqas ta' simetrija ta' informazzjoni bejn kumpaniji żgħar u kumpaniji żgħar u kumpaniji kbar. Għaliex eh, dawn il-kbar kont ġed negozjaw ma' ħaddieħor fuq standards u il-privattivi, ġifieri daj diġà jkunu jafu, diġà jafu x'inhi Fran, nafu x'kemm iridu jħallsu, naf kemm iridu eh, jiċċarġjaw, qed diġà għamlu għadi Iżda minn kemm dek kumpanija żgħar, probabbilment l-ewwel darba li daħlu f'dawn in-negozjati m'għandhomx idea. Jiġifieri għandek għastas bilanċ, bilanċ fil-qozzi ehm, ta' informazzjoni li huwa għażvantaġġ tal-kumpaniji żgħar għalhekk naħseb inħossu li l-SMEs ħafna drabi jħolsu ehm, drittijiet tal-awtur iktar għolijin jew inkella ħalsu iktar meta jiġu biex jilicenzjaw is-sebs tagħhom. Għanħorru nħossu li hemm ukoll problema bit-trasparenza u l-database eh, għaliex nħossu illi diffiċli ħafna għaliex hemm illuf ta' privattivi hawnhekk u diffiċli tkun taf li ma seps ser japplikaw għal ċertu prodott. U bana minn hekk għandek il-kussjoni ta' kwalità għaliex kumpaniji jistgħu eh, jimlew li jridu f'din id-database u għalhekk għandek ħafna dekorazzjonijiet il probus probabli għamma validi għasum essenzjali, imma għadhom hemm U allura database mhijiex utli ħafna meta xi ħadd irid ibassar l-ispejjeż. So, final point. L-aħħar punt rigward in-negozjati fuq is-SAPS. Ovvjament, id-daqs huwa ta' importanza jgħalli x'jekk inti kumpanija żgħira u tkun qed tagħmel negozju ma' kumpanija kbira, Eh, il-probabilta hija illi ma tiksibx eh, ftejim favur il-kumpanija żgħira. Però ma tkunx taf lanqas x'inhuma l-aspetti ma xiex tista' tqabbel ruħek u importanti, aspetti ħor importanti ħor ukoll huwa illi l-kumpaniji l-kbar kważi kollha kemm huma ikollhom portafolli ta' privattivi kbar ħafna. Dan jippermetti illi eh, ikun hemm ċerta kumpanji kbar illi jistaw jaharbu minn dawn l-obligi għaliex il-kumpaniji l-kbar jagħtu aċċess l privattivi tagħhom l kumpaniji oħrajn u jiksbu xi ħaġa oħra minn xi ħadd ieħor jispiċċaw ma jħallsu xejn. Mela ma l konklużjonijiet Aħna nħossu illi l-liċenzjar sepp għabbażi ta' politika friend hija eh, bbażata fuq prinċipji pożittivi dan japplika għal xista jappoġġa ċerta modelli ta' negozji pożittivi, però il-regoli eh, ġew id-dizinjati għal kumpaniji il-kbar. Jiġifieri ħadd ma għad attent jagħti każ il-kumpaniji żgħar f'dawn id-definizzjonijiet għalhekk aħna nħossu li l-SMEs huma żvantaġġati. Fejn qed naraw il-problema? Il-problema hija fejn ikun hemm l-użu jew aħjar fejn l-SMEs ikunu qed jinvolvu jagħmlu prodotti IoTs. Għawek nħossu li s-sistema tista titjieb għaliex hekk kifini bħalissa probabbilment mhux ser eh, tibqa tajba għall smes Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Il-kellim li missu Jochen Friedrich mill eh, Open Forum Europe u parti u kol mill eh, responsabli l istrateġija ta' sensibilizzazzjoni u għasser jatina u kol l-opinjoni tijaw bħala membru tal-Ezzu u anka bħala membru tal-Korp eh, Esekuttiv ta' mm, kumpanija kbira wkoll fl-Ewropa. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena għawek qed nitkellem però fissem Open Forum Europe, jiġifieri illi għanda kemm open source groups kif ukoll kumpani kbar bħala membri tagħha, partikolarment l-SMEs li huma involuti fl-open sources. Jiena ser nurikom ukoll xi pjan xi xi um, aspetti nilluminakom fuq ċerti aspetti tal-ICT u kif id-digitalizzazzjoni tista' eh, u l-innovazzjoni jistaw waslu għal suċċess ta' dawn il-kumpaniji. Mela, l-ewwel eh, pjanta, Turina l-ekosistema. L-standards ICT huma żviluppati f'numru ta' organizzazzjonijiet fuq ix-xelluk tistgħu taraw l eh, l-standards tal-ISO, l-IEC, l-ITU u hemm ukoll Senelec u Sen li huma l-organizzazzjonijiet tal-Ewropa. illi jimxu ma' sistema formali ta' WTO. Fuq il-naħa tal-lemin, numru ta' konsorzi internazzjonali bħal W3C, l-Internet Engineering Task Force, la ETCF, etc. etc. Dawn jizviluppaw numru mill-numru ta' standards importanti tal-ICT. Fl-Europa, aħna nisabu f'pożizzjoni tajba ħafna grazzi għal pjattaforma tal-ICT li tiżisti u tagħhom kunu nistaw il-kumpanji tagħna jkunu jistgħu jiddiskutu u jikkooperaw u kif u jikunu jafu x'inhuma l-elementi prinċipali eh, ta' politika li jkunu qed jiġu trattati. Il-slide eh, li jmiss turina din il-landscape mod iktar wiesa. Nixtieq ngħid ukoll il ħanisħaq fuq l-open sources L-open sources fl-aħħar snin kisab relevanza kbira ħafna għal l-użu ta' standards miftuħin illi jipprovdu infrastrutturi għas għal għall adozzjoni ta' malajr u dan għandu rwol importanti ħafna fil-istandardizzazzjoni tkun xi tkun jekk hux qed ehm, tkun flima stadju tkun qed tagħmel għandek il-gvernijiet ukoll li għandhom perspettiva ta' politika hemm ukoll riċerka hemm ukoll il-fatt illi ċerta um, responsabiltajiet jirbu fuq xulxin, per eżempju, fil-fatt il-landscaping u ħafna iktar kbir. Issa, U importanti però illi isu il-deliverables differenti ta' standardizzazzjoni li jeżistu. Għandek eh, xi eh, standards li huma eh, importanti għal kull sistema, l-semantika, il-vokabolari, il-standards ta' sistemi ta' ġestjoni, eccetera. Dan kollha jikkontribwixxu biex ikun hemm teknoloġiji ġodda fis-suq biex ikun hemm iktar teknoloġiji wkoll u tistgħu taraw li uħut minnhom huma orizzontali, oħrajn huma vertikali, uħut minnhom huma aktar speċifiċi, oħrajn ukoll huma relatati mal-rekwiżiti regolatorji li jgħinu sabiex ikunu konformi ma' regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea u ukoll ħafna standards li huma iffukati fuq l-interoperabilità. Jekk nifukaw fuq l-interoperabilità, għandek l-istampa li qed taraw qudiemkom. Fuq ix-xelluk hemm xi standards uħut minnkom huma uħut minnhom huma branded eh, allura tafuhom, pereżempju l-HTTP, l-XML, l-IP, eh, il-Cloud IoT, eccetera, eċetera. Umbat hemm ukoll eh, oħrajn uh, bħal esempio li health standards, etc. Però li nistgħu ngħidu huma illi e, li huwa importanti huwa li jkollok standards ta' interoperabilità li e, huwa jkun is-suq li jmexxihom fl-Unjoni Ewropea l-pjan għall-standardizzazzjoni tal-ICT għandu impatt globali fuq l-standardizzazzjoni ibbażata fuq is-suq. Hemm numru kbir ta' standards relevanti illi diġà huma disponibbli, però attwalment m'hemmx bżonn ta' ħafna standards ġodda, però hemm bżonn illi nimplementaw l-standards u anka billi nitalmu biex bekk eh, namlu tajab għal lakuni funzjonali illi jeżistu. Jiġifieri m'hemmx bżonn ta' aktar standards, iżda hemm bżonn li l-standards eżistenti nużawhom u nitalmu minnhom. Imbagħad mm, namlu tajab għal dawk il-lakuni funzjonali illi jeżistu. Issa l slajt li jmiss xi kummenti uh, ta' eluq. Mela millat tagħna fl-opinjoni tagħna l-Unjoni Ewropea trid tittejjeb ir-rikonoxximent tal-fora u l-konsorzja. Ir-regolament 1025 tal-2012 kienet eh, regolament li għamlet passi ta' ġgant biex tissimplifika il-proċess ta' ċettazzjoni għal dawn l-standards globali mill-IT li huma komplementari għal xulxin anka komplementari għall-standards oriġinali. It-tieni rridu nagħmlu differenza bejn it-tfassil tal-politika u it-teknoloġija. Kif tafu xi kultant il-frontieri eh, ma jkunux daqshekk ċari u waħda tidħol fl-oħra. Però eh, rrid ikun hemm eh, rridu nagħmlu distinzjoni bejn ix-xogħol li jrid isir mal-gvernijiet li stipulaw il-loqsfa u il-rekwiziti u eh, l-industrija u l-partit interessati u t tillet aspett importanti u għatajab illi kolna approċ bazat fuq il-talba tas-suq u li jkunu bottom-up rridu nimminimizzaw l-inizjattivi li jibdew minn fuq jinżu għall-isfel, top-down. Issa, u importanti wkoll illi um, niċċaraw il-politiki u l-inigwida tal-Unjoni Ewropea għax Republiku u għat teknoloġiji open source. Qed ukoll li rridu nifukaw fuq l-implementazzjoni tal-istandards eżistenti u rridu nifmu differenza ehm, għaliex um, standards dif eh, l-korpi ta' standardizzazzjoni, kumpaniji ta' standardizzazzjoni differenti għandhom Eh, rekwiziti differenti wkoll. Teżisti ekosistema u importanti lek li din l-ekosistema eh, nħarsuha. Grazzi ħafna. And the next speaker is Robert Pockner. Il-kellim li miss Robert Pock minn First Standard Alliance. Grazzi ħafna Robert. Grazzi, Signora President, il-senari tajab li l-kolħat, grazzi tal-istidentuni għawek biex nkun nistan sammakom xie idejat. Jiena nirrapprezenta l-First Standards Alliance, ġabra ta' 24 um, kumpanija minn pajizi differenti kollha għandhom lan illi jagħmlu kontribut l innovazzjoni tal-Unjoni Ewropea u ma jikkontribwixxu wkoll għall-Unjoni Ewropea. Attualment huma jimpjegaw il-fuq minn 400.000 eh, persuna u jonfqu l-fuq minn 60 biljun euro kull sena. Aħna qegħdin il-kola għaliex nemnu fl-standards. Per Standard Alliances, Alliance temmen illi għara nistaw jista' jkollna rwol importanti ħafna fil- um, l-import fil-suq eh, biex nikontribuxu għal suq li jaħdem kif suppost. Però importanti li kunem kollox postu biex dawn l-standards kun tista' t-implementom. Dan jorbot ħafna ma kif nitrattaw il-privattivi. Meta per eżempju jkun qed jinħolqu uh, teknoloġiji bħal pal uh, eh, Wi-Fi, 4G, etc. U dawn insejħulhom ICPs Hemm ukoll il-friend, il-qafas friend jippermetti illi min joħroġ dawn, dawn il-privattivi ehm, ikun protett min juża dawn eh, il-privattivi jkun ikun jista' jkun protett. U Meta aħna fil-fatt nitkellmu dwar kompens ġust, qed nitkellmu għal kompens ġust illi l-użu tal-invenzjoni tipprovdi lil oħrajn. Per eżempju, l-użu tal-Wi-Fi uh, li tista' tintuża uh, eh, f'ajruplan, tintuża wkoll f'mobile, eċetera, eċetera. Però uh, mhux dejjem il-royalties riflettu il-valur ta' dawn il-privattivi u eh, f'xi każijiet il-privattivi eh, dan ikun autoregolatorju, però meta titlob iktar flus milli jiswa il-privattiv tiegħek, il-kumpaniji ma jħallsux. U meta jkun hemm standard ifisser li inti trid tintuża ir-regoli li jmorru ma' dak il- Eh, ma dak il-privattiv, u għalhekk il-sepsu ma daqshekk importanti. L-Internet of Things ser tiddependi fuq eh, eh, prodotti li huma integrati tajjeb ħafna l-Ewropa u l-SMEs aktar li joħorġu bliktar innovazzjonijiet. U dawn ser kolom ser imorru maħħom magħhom ħafna ehm, drittijiet tal-proprjetà intellettwali ħafna minnhom ser ikollhom eluf ta' eh, dizinji ġodda, ta' arfin, ġdid, etc. Per eżempju, smartphone huwa um, ehm, stimat li kollu um, 25,000 uh, element ġdid. Skużawni, 250,000 Eh, idea differenti, privativ differenti. Hemm bżonn ukoll il-ħiliet ehm, għal risorsi differenti ukoll. L-istabilità ekonomika u tkabbir ta' kull minu involut biex nibnu nappoġġu dawn it-tip ta' prodotti tiddependi fuq uh, uh, fuq otijiet ġusti u proporzjonati li nitaw lil persuni li żviluppaw dawn eh, l-ideat, inkluż lil detenturi tal-SEPs. Meta l-SEPs jitolbu iżjed mill ħaqhom ikunu qed jieħdu minn oħrajn, mill-mertu ta' oħrajn li jkun ħaqhom jiġu um, retribwiti wkoll. U dan jiġru wkoll meta huma ma jħallux lil SME uh, tikseb mill-mertu tagħha, tingħata l-mertu tagħha. Walek l-SMEs għandhom bżonn ta' trasparenza u ta' ċertezza u maridu jafu eżattament li ma' SEPs ser kolom iħalsu biex ikunu jistaw jizviluppaw il-prodotti tagħhom u anka biex imexxu l-qoddim l-ekonomija IoT tal-Europa. Għalek, jekk tridu li navanzaw f'dan is-settur, nħeġġiġkom biex twaqfu lill-kumpaniji li jiċċarġaw wisq għal SEPs. Grazzi ħafna l-aħħar kellim għal din is-sessjoni huwa Francisco Mingorans. Nispera li qed tajjeb, qed tajjeb. Le, skużawni, naħseb fil-fatt huwa Tim Frejn. Skużani, Tim. Fil-fatt Tim huwa il-kap tal-affarijiet tal-IP, għall-affarijiet regolatorji IP f'Nokja, ġewwa Nokja. Grazzi ħafna, Sinjura President, grazzi ħafna tal-din l-okkazjoni biex nkun nista' nippreżenta um, dak li għandi xinajdilkom illum. Kifettilkom uh, eh, aħna Neħdu ħsieb anke ta' organizzazzjonijiet li għamlu riċerka u organizzazzjoni toħrajn illi um, iġibu maħħom valur miżjut lill-aspett tal-proprietà intellettuali. Kolke maħna hawnhekk narfu illi kull ma jmur qed nimxu lej dinja iktar konnessa fejn iktar prodotti ser ikunu konnessi ma' xulxin fil-ġejjin jkun jistgħu jikkomunikaw ma' xulxin. Kumpanija tista' tiddiżinja l-prodotti tagħha biex tkun tista' tikkonnettja il-prodotti tagħha stess, iżda hekk biss mhux biżejjed. L-interoperabilità titlu hija l-għan prinċipali biex bekk ikun hemm konnettività bejn li wieħed ma jistax jaraħħa u jimmaġina li teżisti però li tkun teżisti bejn il-prodotti ta' kumpaniji differenti. Għalhekk eh, din hija dawn huma propja issisin sisin illi eh, imexxu l-kompanji illi ehm, jaħdmu f'din l-isfera l ċittadini mhux biss jibbenefikaw minn daw il-prodotti, iżda wkoll ikun jistgħu igawdu aktar għaliex ikollhom iktar għażla ma jkollhomx bil-fors jixtru l-prodotti minn kumpanija waħda. Dan huwa frott ukoll tal-ħafna R&D u fil-fatt il-kontribwenti prinċipali ġeneralment jonfqu biljuni ta' euro fuq eh, ir-riċerka u l-iżvilupp ta' kull sena kumpanija bħal Nokia għandha mijiet ta' inġiniera li jaħdmu magħha fis-settur tal-R&D. Fejn jidħlu il-privativi? Il-privativi mhumiex sempliċement prodott sekondarju ta' dan il-proċess li l-imminek u ma fil-fat dak li permettu li kunem standardizzazzjoni miftuħa u il-privativi jippermettu illi il kunem hemm kooperazzjoni mingħajr il-privattivi ma jkunx hemm kollaborazzjoni u settur ikun staġnata li l-idejat ma jkunux jistgħu jiġu maqsuma fost il-partit involuti. U Frenzu għaw koll dak li sgura illi il-min ma eh, min ma ma investiex il-biljuni fis settur tal-R&D li xorta jkollu aċċess eh, fuq għal ċerta idejat u għalek jista' jkun hemm ukoll tħul ehm, fuq il-return għal l-investiment ta' ċerta SMI e żgħar. Dan huwa ġejjini tal-Ewropa. L-rapport, la bozz tal-rapport propju f'paragrafu 13 jista' jiġi miżinterpretat għaliex qed ngħidu li seps huma problematiċi. Però kif ilkom il-privattivi huma essenzjali. F'paragrafu 14 tarfu però l-importanza tal-licenzjar friends jgħin naħafna jekk min fassal il-politika jisħaq fuq l-użu mux eh, eh, korret tal-IPs. Propju s-sena li għaddit meta uh, kien hemm min kien mħasseb eh, fuq il-fatt illi propri meta kienet li kienet attenata l-iktar importanza lill IoTs illi ma kienx hemm biżejjed għarfien fuq SEPs e Iżda, l-affarijiet iċċaqalqu rajna illi kienem avvanzi bħal per eżempju l-portal tal-licenzjar tal-IoTs illi għandu lan illi jgħin l-SMEs u l-membri ġodda f'dan f'din id-dinja tal-licenzjar dan biex nindirizza għal uħut mitħassib ta' Sebastiano. Rigward il-karozzi għal eh, kooperazzjoni qed issir ukoll anka rigward il-5GA u hemm dialogu tal-livelloli anka fuq eh, il- eh, sewqan automatizzat ukoll. koll saru kol taħdidid bilaterali bejn id-detenturi tal-SCPs u id-dinja tal-produtturi tal-karozzi u kol biex navanzaw fis settur tal-privativi f'dan il-qasam u kol. Il-forzi tas-suq qed jaħdmu tajjeb u seps mhux qed ifixklu lil dan milli jsir. F'diversi rezoluzzjonijiet il-Parlament Ewropew konsistentement appoġġa li kunem bilanċ fl-standards u il-privattivi u l-standards. Per eżempju, rezoluzzjoni ta' 19 ta' jannar 2016 um, mixja lejn is uniku digitali se jaħsabiex seps jaħdmu b'mod effettiv fiħdan il-regoli tal-liġi tal-kompetitività u tal-kompetizzjoni u biex ikunu jistaw kol irrawmu l-innovazzjoni. Aħna nil-għaw dawn ir-rezoluzzjonijiet u għanna fiduċa illi l-Komitat imko ser jibqa miexi bl-istess mod bilanċat fit tfassil tal-politika. Aħna nitolbukom sabiex speċifikament iżommu f'moħħkom il-linji gwida illi tinċentivaw l-investiment. Ta' mhux biss irawam l-innovazzjoni u jiżgura l-kompetittività tal kumpanji fuq il-park dinji, iżda jgħin ukoll biex il-kumpanija ekonomika titkabbar, kun hemm iktar għażla l-konsumaturi u ikunu nistaw ninskuraw illi naslu għat-lestija tal-digitalizzazzjoni tas-unku. Grazzi, għanna x'mistoqsijiet eh, Marlina taqbel forsi li tibda qed nara wkoll Marija u Ġulja. Nibdew bik Marlina. Mikrofonu l kellima jek joġoba. For um, Mr. Adrian Grace. Rigward dak li għali sur Adrian Grace ma nafx skużani fil-fat jek ma pronunċajċ kodjamak sew. Menti rappresentant mill-Lezzja naf li l-organizzazzjoni tijak i Ewropea, pero l-membri ta'kom fil numru fil-parti kbira tagħhom eh, huma ġejjin eh, minn barra l-Unjoni eh, għandna imbosta nazzjonalitajiet differenti u dan huwa dan jirrifletti wkoll it-tip ta' votazzjonijiet biex jirru biex tiġi votata tip ta' standardizzazzjoni u mhux oħrajn eh, dejjem fl-interessi tal-aġenda li huma jixtiequ jippromovu. Allura l-mistoqsija tiegħi hija verament intom eh, organizzazzjoni Ewropea u aħna żguri li eh, din l-Organizzazzjoni Ewropea għall-istandardizzazzjoni qed irrifletti xejra Ewropea u dak li huwa tassew meħtieġ fl-Ewropa għaliex Eh, eh, intom eh, għandkom ċertu seta u nixrelti nsaqsi, għallura jekk din seta jiex qed tintuża mm, biex taqdi l-interessi Ewropej minix qed nakkużakom ta' xi ħaġa sempliċement qed nistaqsina jekk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 l-interventi li smajna me rappresentanti eh, illi eh, qed jitkellmu għanhom tal-SMEs. Jiena interessat nkun naf, jiena ħdemt f'ħdan bost ta' SMEs u naf li huwa tassew komplikat għal l-imprenditori li eh, jippruvaw jirnexxielu jagħmlu suċċess rridu nisħu dan, partikolarment eh, meta naraw dawn il-kumpaniji żgħar quddiem kumpaniji multinazzjonali. Wieħed eh, mill-dawk li tkellmu qal għal l-organizzazzjoni tiegħu fi 24 eh, membru b'kollox kien hemm għandhom 400 impjegat. Nixtieq insaqsi però l sms ħafna drabi jimpjegaw ftit nies. Nista' naqbel ma dak li għattu, tiftakru intom kif tistaw tagħtu iktar eh, vuċi lill smis kif nistaw eh, insolvu l-problem biex naraw li eh, l sms jista' jkollhom iktar il-kelma tagħhom xejdu meta niġu fuq il-mejda ta' negozjati. Kif nistgħu naraw hawnhekk l-approċċ it-tajb li jirbaħ qed titkellmu fuq ħafna imprizi li qed tirrappreżentaw, però rridu naraw li l-SMEs jirnexxielhom ikollhom il-kelma tagħhom xejdu f'din il-ġungla ta' voċijiet. U nafu li aħna eh, din f'kuntattu kol ma' pajizi terzi eh, livelli ta' standards tagħhom mhumiex l-istess livelli bħal dawk li għanna fl-Europa, ġifiri dan l-eskwilibrju ħafna drabi u għaskapitu ta' l-SMIs Ewropej. Grazzije. Għandu wissa għal-kellim għal jmiss. Julia Red. Is it working? Maybe yes. Okay. So, so. Thank you, Chair, and uh, thank you. Grazie, Signora President, grazie ukoll għall għal-prezentazzjonijiet eh, mimli informazzjoni eh, l għennet mistoqsija li sur Tofaletti jenti eh, qed tatina kwadru mħallat dwar is seps kif ukoll dwar it termini ta' lotti ta' xi xifisru dawn fil-prattika jiena partikolarment interessata fuq l-impatt tal-kumpaniji li jużaw software open source. ċertament, friend, FRAND hija xi ħaġa interessanti għal min ma jafx eh, xi tfisser ukoll, però forsi tistgħu na naqra esattament eh, definizzjoni. Eh, Is-sur Friedrich ukoll forsi jista' jikkummenta fuq il-punt tiegħi tal-kumpaniji open source. Hemm però fuq it-termini ta' friend kwistjoni eh, kull kopja ta' software trid tiġi assoċjata maħlas ta' licenzja u kellu possibbli illi nkunu nistgħu nidefinixxu friend b'tali mod eh, illi wieħed jista' jħallas miżata però illi ma tillimitax eh, il-possibilità illi wieħed ixerred dan is-software open source. Mistoqsija oħra, Sur Friedrich, inti qed tgħid li l-politika u l-linji gwida għal xi Repubbliku fl-Unjoni jridu jiġu iċċarati. Il-Kummissjoni dejjem nisma' tgħidilna li m'hemmx diskriminazzjoni bejn bejn dawk li qed jikkontestaw eh, ejjun eh, open source jew inkella mm, ejjun oħra ma nafx forsi x'taħseb inti fuq dan u x'ista' jittejjeb u fl-aħħar eh, l-aħħar kelliem inti inti għat li ta' min nikkondannaw l-użu tal-IP, ma nafx, eh, anzi l-użu eh, bla liċenzja ta' IP, ma ġeneralment eh, mhux dejjem ikonna dawn il-każijiet, rridu naraw naqraw x'inhu x'ħan daħlu fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dak l-inqisu legali. Grazzi, forsi nista' nsaqsir ukoll xi mistoqsijiet minna naħa tiegħi l-ewwel let Alezzi. il-bilanċ bejn eh, l-standards globali u dawk eh, Ewropej, kif wieħed jista' jibni iktar eh, pontijiet u rabtijiet bejn organizzazzjonijiet li qed jaħdmu fuq level dinji u oħrajn bħalkom li qed jaħdmu fuq livell Ewropew naf li ħafna drabi intom tixtiequ tiksbu standard globali, però forsi hemm xi ħaġa minnaħa tagħna nistgħu nejnu fija biex eh, jibnew dawn il-pontijiet fuq l-isfera globali, eh, mbagħad xinu l-bilanċ bejn il-ħidma tagħkom eh, fejn ikonna standards jisset jatim regolamenti meta mqabla ma standards oħra fissati mill-industrija. Nifhem li intom qed tippruvaw tiħdu l-Ewropa kollha kemmija u naf li din l-standards l-istandardizzazzjoni hija xi ħaġa volontarja. Allura rridu naraw li nieħdu konsiderazzjoni dan, imbagħad it-til mistoqsija, il-kwestjoni eh, ta', ta Nokia sur eh, frejn mill-li nista' nifhem jiena dibattitu jew il-kwistjoni hija jekk inti sempliċement qed tipprova tuża parti mill mill-mobile phone tiegħek eh, illi hija parti mill-sezzjoni eh, wireless inti sempliċement eh, għandek tiġi iċċarġjata għal fat li qed tuża dik il-part innovativa, ma mhux l-innovazzjoni kollha illi kienet meħtieġa biex jinħareġ il-mobile phone. ċertament, wieħed kulħadd ikun irid ritorn fuq l-investimenti tiegħek, Però il-kwistjoni hija jekk irridux nkunu iktar speċifiċi u ngħidu fuq liema parti tal-innovazzjoni in-nies qed ħalsu. Naħseb u jekk fim tajjeb fuq hekk qed tiġildu intom u qed iva brasek, ġifieri tajjeb wis ehm, fuq eh, Fair Standards Alliance nixtiekom ġifieri tiċċaraw l mistoqsija u forsi minnaħa ta' jasur frejn jista' wkoll jippreċiża li dak li qatt fuq eh, il-modelli differenti li jeżistu, eh, semmejtu żewġ modelli, eh, forsi nistaw nħallu dawn il-modelli jaħdmu b'mod parallel, u nkella ninfasizzaw fuq modell flok ieħor. Ma nafx hekk hemmx mistaqsijiet oħra le, ma jidhirx li l-każ, mela allura. Naddu l-kelma lill-membri tal-panel. Tal fl-ordni li jridu Tajab, mela nista nieħu l-ewwel mistoqsija mir-rapporter li hija waħda ta' sew interessanti, ġifieri qed jekk jiex Ewropew le. Iva, fil-fatt aħna organu entità Ewropea rikonoxxuta fl-istandardizzazzjoni, però eh, frixna li l-in mill-Ewropa, l għaliex aħna nippruvaw li nħolqu standards internazzjonali kemm jista' jkun possibbli. Dan huwa konfliġenti le, ma naħsebx li għaliex Ezzi eh, għandha numri ta' mm, punti li fuqhom tixtieq Twetta eh, il-wedi taħħa per eżempju l-speċifikazzjonijiet tekniċi ġifiri eh, fejn inti kollok eh, deskrizzjoni sħiħa ta' sistema, din aħna qed niprovaw eh, u qed niprovaw li kollha ukoll xaġa li tkun aċċettata fuq livell globali. Imbagħad fuq jekk aħna qed noħolqu qed nibbażaw ruħna fuq standards jew kellha fuq regolament, nixtieq ngħid li membri fuq il-kontinent Ewropew li fl-aħħar mill-aħħar għandhom eh, il-kelma biex naraw naqra jekk eh, naprovawx dak eh, japprovawx dak li aħna qed irres. U ġifieri il-membri tal-Unjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar u ma dawk li jiddeċiedu eh, l-standards ma narax konflitt eh, bejn bejn dak li qed nagħmlu aħna eh, ġifier tfassil ta' standards li jiġu implementati fuq livell dinji u mbagħad it-tfassil ta' standards li jkunu infassla speċifikament għall-standards għaswi anzi Ewropej. It-tieni mistoqsija ma naħsibx li kienet indirizzata lili. Grazzi għajt is-sur Tofaletti numru ta' mistoqsijiet illi mill-li nista' nifhem ġew indirizzati li l-ewwel waħda fil-qasir kienet x'nistgħu nagħmlu l-SMEs għandi eh, żewġ kummenti x'nagħmel l-ewwel net fuq eh, is-suġġett innifsu. Il-bieraħ kien hemm eh, avveniment assew interessanti organizzat mill-Kummissjoni propju fuq is-SEPS kien workshop fuq SEPS, emmek kien hemm suġġerimenti tajbin nista' nsemmi uħud minnhom illi eh, kienu mresqa fuq il-mejda u eh, in nies li kien hemm qalu li kienu tajbin l-ewwel indikazzjoni għal total royalty stack, jiġifieri l-informazzjoni kollha li tenata lill-utenti tal-privattiva eh, x'ikun xkwe tkun nefqa totali jew indikazzjoni ta' nefqa totali tal privativa tax-xiri tal privativa It-tieni punt kien eh, il-possibilità li konna kampjuni eh, aleatori eh, ta' dak li aħna ma nsejħulhom bħala verifiki ta' essenzjalità ġifieri huma tabelli fejn dak li jkun jindika għala privativa partikolari Eh, ta' parti hija essenzjali eh, għall-standard li xanna min qed jistqari li xi ħaġa essenzjali però imbagħad m'għandekx provattiva wara allura hemm dan in noqas Naħseb li dawn il-verifiki allura ta' essenzjalità huma meħtieġa. Punt ieħor importanti li eh, u bosta ideat bħal per eżempju dawk ta' ħadet konsiderazzjoni pjattaforma vanċi fejn inti għandek diversi sidien ta' privativi li joħorġu eh, b'soluzzjonijiet eh, innovativi u li interessati li jieħdu konsiderazzjoni dawn l-idea. Ġifiri naħseb dan huwa pass federazzjoni tajba. Mod eh, iktar ġenerali l smis naħseb li l-importanti huwa li jkunu hemmhekk fuq il-mejda ta' taħdidiet li xek inti jkollok biss kumpanija kbar li qed fassu l-standards, allura l-standards ma jkunux tajbin, sfortunatamente, pero dini ħafna drabi ir-realtà. Ħaġa pożittiva però li qed iġi ija eh, organizzazzjoni eh, li ħat intervjeni iktar tard fuq l-standards tan negozjati, il-senjura Davidson li eh, t-reprezenta organizzazzjoni li terċievi fondi mill-Unjoni Ewropea u grazzi u koll għall-SBS aħna stajna nifinanzjaw l-esperti u nemmen li dan u eżerċizzju tajja pozittif li rridu naraw iktar minnu. Fl-istess waqt, rridu niprovaw nipromovu l-adozzjoni ta' regoli iktar favur l smis fl-organizzazzjonijiet li jiffissaw l-standards Dejn mhux qed ngħid li hija xi ħaġa li kienet suċċess issa però qed nippruvaw nagħmlu l-mitana. It-tieni mistoqsija ndirezza tal-ili fuq l-open source versus friend. Naħseb eh, il-kollega tiegħi jista' jelabora aktar fuq dan, però li nista' ngħidilkom huwa li eh, milli nista' nifhem il-friend jew taħt il-friend huwa teoretikament possibbli li kollok eh, licensing ta' ta' liċenzji ta' software open source, pero fil-pratika li ġuwa differenti kif għalet jisena eh, president eh, biex nejtek eh, indikati li jifa jista kollok organizzazzjonijiet li joħorġu specifikazzjonijiet li jkunu royalty free u dawk li U hemm uħrajn fejn eh, wieħed jitlob eh, royalties. Naħseb illi inti għandek eh, l-open source or friend li jistgħu jaħdmu flimkien skont it-teknoloġija u skont is-sitwazzjoni partikolari. Ġifiri, aħna ma narawx it-tnejn bħala opposti għal xulxin, però din hija xi ħaġa tassew komplessa u naħseb il-kollega tiegħi jew kemm jkun jista' jelabora aktar fuq dan. Grazzi ħafna Sebastiano tal-li ħallejt li l-adma jibsa u grazzi senjura Reda għal-mistoqsijiet. Iva, fuq il-kwestjoni ta' privativi um, u l-friend naħseb hawnhekk qed uh, nkunu wis drammatiċi jekk tiftakru uh, l-islajti għaj bl-ekosistemi uh, tal-organizzazzjoni tal-standards xeqnejt li ma tantx hemm organizzazzjonijiet fis-settur ta' l-IT. Din hija problema. Għandek uħud fejn għandek pereżempju teknoloġija li jitolbu ħafna riċerka, hemmhekk hemm għandek ħafna diskussjonijiet għadin, però b'mod ġenerali l-industrija nexxiela sib eh, i kif eh, triq għalli għannifisa. Nixtieq li ħafna drabi, però dawn iż-żewġ sistemi huma inkompatibbli sakemm inti vera eh, trit li ehm, li tisfaħħom fl-imkien. Per eżempju, jekk kollok eh, non essert eh, clauses, tista' tagħmel ukoll patent pledges tal-biet tal-provativi jew nkella eh, ikollok kriterji taħt ehm, taħt il-royalty saħna per eżempju eh, dak li provajna namlu bċertu pjattaformi dan kollu huwa possibbli hemm diversi modi kif qed isolvu soluzzjonijiet Anke eh, permezz ta' anke meta nitkellmu dwar privattivi ġifieri eh, wieħed jista' jippermetti li jkun hemm open source privattivi eh, disponibli, eh, pero ħafna drabi ma jintużawx, sfortunatament. Allora ma nafx hija relevanza, kollox jiddependi fuq eh, li ma livell ta' teknoloġija inti tressa ehm, taħt l-open source. Pero nixtieq ngħid illi il-preferenza tibqa' għal royalty free fuq il-prokura ċertament li memx diskriminazzjoni, pero eh, id-direttivi fuq il-prokura li għanna prezentament għandhom eh, gwida veċara fuq il- kif jinkisbu l-standards, pero mem lebda gwida għal teknoloġi open source, ġifiri jemmek irrit ikollok eh, eċezzjonijiet li applikaw għandek referenza għal speċifikazzjonijiet tekniċi u rridu iktar tmexxija allura biex jekk rridu naraw iktar teknoloġija open source dak li qed nippromovu aħna nittama illi wieġeb tal-mistoqsija tiegħek. Grazzi ħafna. Grazzi Joachim, naħseb illi hemm numru ta' mistoqsijiet l-ewwel net eh, fuq eh, il il-kompożizzjoni ta' Niva għandna ħafna multinazzjonali, per għandna wkoll SMEs, għandna wkoll eh, nies mill-settur automobilistiku, per eżempju minn Chrysler, minn Daimler, minn BMW, għanna u koll oħrajn, eh, bħal Bullet eh, oħrajn mis settur tal-mobiles, u għanna u koll kifat rappresentanti ta' l-SMEs kif ukoll ta' kumpaniji iktar vertikali, ġviri għanna damma sħiħa. Dak li nixxuq naraw l-SMEs eh, u għall-istess pal dak li nixxuq naraw l-multinazzjonali kif għat eh, nwaqfu eh, l-ċarġjar ta' royalties proporzjonaliti li konni iktar trasparenza fuq ir-rati ta' royalties użu proporzjonat ta' tal-injunctions tal-ordnijiet u li konna tassew katina ta' valur kif suppost, eh, Senjora President, eh, nasab li kien hemm numru ta' mistoqsijiet eh, fuq il-pożizzjoni tagħna fil-fema tagħna il-valur għandu jifoka fuq il-valur ta' l-invenzjoni mbagħad wieħed irid jara wkoll il-pjattaformi emerġenti jkunu bażati fuq il-liċenzjar għabbażi tal-applikazzjoni, jek inti għandek per esempio Wi-Fi module li qed jiġi użat eh, fi smartphone, dak għandu jkun eh, dik għandha tkun teknoloġija li tittieħu in konsiderazzjoni, jekk inti per eżempju tieħu eh, Wi-Fi module għablu ma break u tipprova tara din teknoloġija fi friġġ jew inkella mm, jew inkella f'mobile, fl aħħar mill aħħar din l-istess bħal meta tgħid brick. Brick tibqa l-istess, tuża xi tuża, tuża ma' bini tuża, tibqa l-istess u l-istess aħna naħsbu illi għandu japplikaw nek f'dan is-settur. Yes. Thank you, Tim Frank speaking. And uh... Iva, grazzi. Jek mi sejjer żbarem tliet mistoqsijiet li kelli, jien nipprova nitratta mill-aktar fis minn kejja li xogħol minnhom pjuttost komplessi, inti tkellimt dwar il-qegħdin niskoraġixxu mhux nikkondannaw dawn l-użu mhux liċenzjat tal-IP u tagħna qed jirrifletti l-fatt illi waqt li l-problemi illa ta' dawk it-teknoloġiji li qegħdin ifaċċaw ħabtuċa magħhom illum qed isir iktar diffiċli kull ma jmur biex nilliċenzjaw dawk illi għandhom isiru fis-servizzi minħabba li qegħdin jużu dan il-privattivi essenzjali bħala standards li eh, mhumiex lesti li jagħmlu dan għaliex aħna qegħdin nifokaw għandha tendenza insomma fuq li nifokaw fuq aċċess għall-IP iżda hemm ukoll il-kwistjoni min-naħa l-oħra illi hija kwestjoni ta' l licenzjar effiċenti tal-IP u konklużjoni ta' dawn il-licenzji u jina fuq hekk kont qed nalludi f'termini tal-bilanċ, hija kwestjoni ta' bilanċ ta' terminoloġija li aħna qegħdin nużaw hawnhekk li eh, qegħdin żommu illi aħna nippruvaw illi nżommu qed nibqgħu għaddejjin kemm jista' jkun. Għal dak li għal iċ-ċer qed nitkellmu dwar l-evalwazzjoni li hija kwestjoni komplessa U fil-fatt, il-component level licensing jista' jkun xieraq fi ċirkostanzi, iżda mhuwiex xieraq fiċ-ċirkostanzi kollha jekk l-invenzjoni mhijiex miġbura fil dan il-komponent. U hemm żewġ estremi ġifi statejtiva qed tipprova tagħmel liċenzjar fuq livell ta' component, iżda l-estrem liħor huwa li inti qed tagħmel dan minnaħa tal-prodott tal-livell tal-prodott ta' tmin tal-prodott. Imma fil-verità Dan huwa ġej, dan ġej, ximkien fin-nofs. Fil-workshop tal-Kommissjoni li aħna semmejna l-bira kien hemm parti sostanzjali tal-ġurnata li kienet konna nfaqnija fuq l-evalwazzjoni smajna mill-ekonomisti, kena diskussjonijiet mill-esperti u bażikament dak li ħadna minnu għalli memx eh, situazzjoni li jotta l-kulħat eh, meta niġu għal evalwazzjoni. U l-ħar mistaqsija ma najr ma najr kienet dwar l-RF u l-Frand u jekk nistgħu xnaħmu fl-imkien jimkien inti għall-idej tal-dan meta inti kont qed tirreferi għal dan il-punt meta inti qed illi għal dar wahra mhux kwistjoni ta' ħaġa waħda li l kulħadd kwistjoni ta' politika differenti tal-IPR li japplikaw skont it-teknoloġija u skont l-applikazzjoni. Allura konklużjoni hemmhekk hija eħe nistgħu ngħixu jitfit ehm, magħhom. Grazzi tassew, naħseb li din kienet dan kien skambju sew interessanti ta' mistoqsijiet, nara xaħat li xċieħ jitkellem. Għax kien hemm tliet mistoqsijiet jura ċer jekk trid twieġeb. Iva għandek raġun ma jekk tista' forsi tanġelek jogħġbu. Eh, iva, l-aħħar mistoqsijiet kienu dwar il-bilanċ bejn l-Unjoni Ewropea u l-standards globali jena nista' informakom illi l-entitajiet tal-stan standards għandhom relazzjoni ma dawn il awtoritajiet aħna nitaqgħu ħafna magħhom ma' partikari l-ITU, l-ISO, l IC manwalment niltaqgħu xi ħaġa li jekk sejħa il-Global Standards Collaboration Activity, ġifieri l-koċan nisa komunikazzjoni bejn l-entitajiet u l-internazzjonali u l awtoritajiet simili huwa mirrid. Għal dak li huma l-istandards funzjonali għal dawk l-istandards ta' regolamentazzjoni, għalija mhumiex differenti, huma l-esperti li jikbu dawn l-istandards, issa jekk dawn l-istandards jinkidbu għal regolazzjoni, regolamentazzjoni u funzjonalità, xorta jkunu realistiċi, prattikabbli li tista' timpli twettaqhom u mhux miktubin tal-imod illi joħonqu l-innovazzjoni. Grazzi. Bek naħseb nagħlqu l-ewwel panel tal-mistoqsijiet kienet ta' sew interessanti bħala skambju ta' informazzjoni, kelima kienu tajbin u eh, tajtulna fuq xiex modu. Nista' nixtieq nibda it-tieni panel ta' kelliema kif għadet Viki qabel, dinja diffiċli, din ġatna diffiċli għal-MPs, kullħat trid qabad l-ajruplani, l-ferrovija. Allura, fil-ħamsa rrit nagħlaq. Anke qegħdin f'nofs sentenza, ġifier jogħġobkom eh, żombu l-interventi daqshekk qrib ħalli ikonna interazzjonijiet kemm jista' jkun. Imma fil-ħamsa skambju ta' femit ma' shadows illi ħanispiraw fil-ħamsa u fil-ħamsa ħatibdu xi ħaġa oħra. Issa, għanna Bernard Peace, eħse, eh, ti kacċuna, eh, le, għandu. <laughs> Suppoħa eh, kacċuna le. Um, dan huwa ċer ta' Sensalek u il-President ta' Sensalek. Grazzi. Grazzi, signori, grazzi bif ta' standardizzazzjoni. Jena eh, Jiena nixtieq eh, nibda d-diskors tiegħi x'qed jiġri. Dan huwa slide b'nax sa taraw, imma insomma. Nipprova nispjegaw. which can be digitalized. Dak kollox li jista' jiddi digitalizzat issa tista' jiddi digitalizzat għal ġejjini aħna għanna fuq dil bażi l-internet. U għandek is-servizzi fin-nofs u għandek is-servizzi f'naħa l-oħra, bat fin-nofs għandek il-ħames domini l-industri, l-enerġija, l mobilità is saxħa u l Għanti kom eżempju, per esempio, għam il-kazijiet bista jkun li fil-ġejjeni għat muħaj kollok tixri washing machine. Ida ħadġibu bxej. Dal-washing machine huwa qabbat mal-internet u internet tas servizzi u tkun tħalla tal-ħasil. U għal dak li huwa l-enerġija u l-industrija u x'nafjien, jekk inħarsu lejn il-standardizzazzjoni tal-ICT u l-klima tal-ICT u tal-Internet of Things, Internet tal-affarijiet, inti dawn qed jistemmihom għabbażi ta' affarijiet għall-għan ta' ċibersikurtà f'dak il-qasem. Kibersekurtà diġà qed jintuża fl-industrija meta aħna qegħdin naqdu il-ħanut mal-uffiċċju u permezz standardizzazzjoni eh, li Friedrich suġat semma di tal-organizzazzjoni jina nejdu l-externalization zone. Irridu naraw kif ħanaqdu daw l-affarijiet fil-ġejjieni. sorry. Yeah, the next slide, then it, it will not work something. Okay, here you see an old and a new building, and then we initiate. Imbagħad għatajna bidu għall-inizjattiva konġunta ta' standardizzazzjoni illi bdiet bil-nsibu fiduċa um, ġdida minn kommissjoni minnaħa u standardizzazzjoni minnaħa l-oħra. Eh, u qed naraw li dawn l-standards inna mitzan l-għom istess mod, irridu nbiddu mod ieħor. Slide li miss. U fil-UNIFF Unique, il-sistema ta' UNIFF Unique, unique, l-ikbar parti importanti tas sistema unika u waħdanija huwa l-approċċ ġdid u dan l-approċċ il-ġdid id-direttivi huma miktuba fil-rekwiżiti essenzjali għall prodotti u hemm filosofija hemmhekk waraja. Nittabaw għal-ġejjini wkoll. Illi istem l-organizzazzjoni ta' standardizzazzjoni bil-stakeholders kollha tagħhom jikbu standards biex iwettqu irtiġijiet essenzjali li huma miktuba fid-direttivi U dan skont il-mandat ta' standardizzazzjoni. Fl-Ewropa u fil-pajjiżi kollha għandna l-istess standards. Għandna kooperazzjoni flimkien mal-ISO, l-IEC, u standardizzazzjoni, organizzazzjoni standardizzazzjoni, NFA ta' Vienna u ta' Frankfurt, għal ISO, l IEC. U aħna għandna wkoll aċċess faċli u għal eluf ta' esperti eh, għal proċess ta' standardizzazzjoni. Xi pajjiżi 40% tal-esperti ġejjin minn SMEs. 40 ehm, minn imprizi kbar u oħrajn minn riċerka, żvilupp u NGOs. U naħseb li s-sistema jtajba ħafna standardizzazzjoni. Issa fuq il-politika koerenti waħdanija tal-standards inti tista' Le tara il-standards ta' polarizzazzjoni għall-użu u rridu nagħmlu transformazzjoni diġitali tal-standards kollha li nagħmlu standards tal ġejjini mod kompletament differenti. Ifisser rridu nħarsu għal standardization fuq l-internet fuq għodda ta' kollaborazzjoni li jfisser li l-esperti kollha għandhom aċċess faċli għal dawn il-għodda illi biex ibek insibu għodda aħjar ta' pjanar. Inna tlet fażijiet eh, fil-li għamlu standards tal rigward jiġifieri nikbu anki direttivi u l talba tal-standards eh, u jfisser illi jkun hemm involviment aħjar tal-stakeholders kollha li qed jagħmlu dan it-talba. Eh, dati miss standards li qed li qed nagħmluha ma' U t tillet fazi li nagħmlu dawn l u għan nagħmlu lista tal standard fil-ġurnal uffiċjali hemmhekk hemm bosta affarijiet li jistgħu nagħmlu fil ġejjini Slide li jmiss. Standards jappoġġaw il kompetitivita u s-soċjetà Aħna innovazzjoni ma nistandardizzax. Aħna nagħmlu standard, mod bi standard so jitlu fis-suq. Fi digitizzazzjoni jridu nħossu ehm, deliverables ġodda. Mhux ġifieri karta jew PDF, imma għandna bżonn ehm, eh, eh, li jkollok ukoll il-lat digitali li jixbħu ehm, il tawmin propjament jew diġitali u fil-fatt is-certification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 Uh, yes, firstly, I'd like to thank the European Parliament um, for inviting me. Nixtieq ningrazzja il-Parlament Ewropew tal-li jistednuni hawnhekk. Għal dawk mi jamfunix, SPS huwa l-Assoċjazzjoni Ewropea li jirrappreżentaw SMEs fil-proċess ta' standardizzazzjoni. Aħna kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea u sa' membri ta' U minkejja eh, aħna soċjazzjoni ta' sħobija, meta aħna nitkellmu, aħna għandna l-għan li nitkellmu fis 23 miljun kumpanija illi l-Ewropa bħalissa għandha. Għanna rżuni ta' ħi, mux għanidħol fil-qaqqa ta' illa li xti standards u mamma importanti għall SMEs nasab li di xaħġa li diġa semmit. Iżda il-problema li xtaqt nqajjem u li hija li ah, dawn l-SMEs mhux huma involuti bizzejt dan il-proċess ta' standardizzazzjoni, anzi bil-kontra ħafna minnhom huma biss utenti standard. U hawnhekk jiena nixtieq indirizza xi wħud mill-punti li jinti semmejt fir-rapport tiegħek Sinjura Mizzi. L-ewwel ħaġa hija l-inklusività. Il-prinċipju ta' inklusività timbet mir-regolament wieħed 0 u eh, nistaw tajja fil-li nejdu li kien sar l progress u l progress kien limitat. U l-importanza hija li għalfejn li inklużività hija importanti għaliex inti semmejt fil-rapport il-fatt illi hemm proliferazzjoni ta' standards. U l-proliferazzjoni tal-standards m'għandix tkun problema fejn nifisa naqblu. Iżda xorti ħażina fil-verità nafu li dan mhuwiex minnu nafu naf illi mhux l ta' laqa tal-lum. kisa ma sawx nanqu għajnejna l-fatt illi dan huwa l-każ u qed insemmija minħabba li tajp li nisqu importanza li inti kollok parteċipazzjoni tal-SMEs fil-proċess ta' standardizzazzjoni nnifsu. Jekk ma jkunux rappreżentati s SMEs fil-proċess ta' standardizzazzjoni, ser iwassal biex il-kumpaniji iżgħar ikunu esklużi mis-suq. U għalhekk aħna nappoġġaw il-appoġġ tiegħek għall-inklusività. Speċjalment għal dak li organizzazzjonijiet ta' għanness tlieta li huma ta' għaqdiet ta' standardizzazzjoni. U nappoġġaw proposti orar bħal huma dritt tal-opinjoni. U din hija xi ħaġa ngħatat lil per esempio stakeholders tas soċjetà bejn selden u sennelek. Iżda mhijiex xi ħaġa li ngħatat lill SMEs u peress li jiena fil-Parlament inti qed tikta rapport u nixtieq li proponi illi jintom iddaħħlu dan it-tip ta' proposti u rakkomendazzjoni anke l-SMEs. Aħna wkoll nixtiequ li nħeġġu etzi illi huma hawnhekk illum li jagħmlu l-istess. Għalissa ebda mill-proposti illi aħna ressaqna konna ma taqniju fih ta' mezzi. Għalla għallina u l-qasad l-stakeholders tas soċjetà U proposta ħra konkreta li nixtieq nara u li qed implementa hija stabiliment ta' grupp ta' ħidma ta' Etsy. Kien hemm proposta li tres qed fl-aħħar Assembleja Ġenerali issa sforzi notament ma ġiġ aċċettata u aħna pal-SPS inħoss ntamaw illi din hija xi ħaġa li hija sempliċiment ehm, postponiment u mhux deċiżjoni ħarrija. Nittamaw li l-għamnek mux nimetaw roħna għal livell Ewropew, imma li dan jabek ukoll fuq livell nazzjonali u internazzjonali. Fuq livell nazzjonali nistgħu ngħidu li aħna rajna aktar suċċessi pereżempju fil-Ġermanja. Imma l-dar boħra din eċċezzjoni. U għal dar boħra nixtiequ ninkoraġixxu l-standardizzazzjoni li għamlu l-istess inħossu li l-iżviluppi riċenti saħu fuq l-importanza li introduċu il-kunċett ta' inklusività u mod partikolari il- U dak li huwa l IEC li ġi adottat l tubru l-istat ta' sena li għaddita tipprova illi daħal ratio ta' harmonizzazzjoni bejn il-standards Ewropej u l-standards oħrajn iktar minn 80%. Ovvjament dan għandu l-lat pozittiv, mod partikolari għal dawk il-pajjiżi li qed joperaw fuq livell internazzjonali. E, imma fuq dak li huwa x-shift lejn dawn l-standard internazzjonali qed inwessaw l-ambitu l-distak bejn il-proċess ta' bozzar u anke l-uża l-utenti standard. Konkretament, aħna jina nħoss l-standards li qed jiġu żviluppati fuq livell internazzjonali għandhom impatt fuq imprizi mikro fuq li jtipraw fuq um, lokali. U dan huwa importanti għall-SMEs u eh, illi konna konċett eh, u li dan jom tiġi msaħħa fuq livell internazzjonali. U għalhekk inħassu illi inizjattiva konġunta eh, tista' tpoġġi xi ħaġa f'dan il-proċess. U dan għalhekk iwassani għal punt li jmiss li huwa l standards tas servizzi Għalhekk imma ġenerali l-SPS għandu riservi meta jieġi għall-standards għas servizzi għal dak li semma il-prodotti li dawn l-standards jindom jitpoġġaw skont rilevanza fis-suq id jkunu mexxija minn maqmis suq u għandhom jibdew minn fuq minn isfel għal fuq. Imma dawn il-fornituri ta' servizzi nataw fuq livell lokali, skont il-kontest lokali, u allura dak li inti għandek fuq ċertu standards internazjonali, nazjonali, jista' jkun ma jkunux neċessarji daħħalhom f'livell nazzjonali. U inti semmejt ukoll fir-rapport tiegħek l-importanza ta' dialogu interstituzzjonali għall programm annwali aħna nixtiequ li jintom tmorru iktar lil minn hekk u nixtiequ nissilna l-Parlament Ewropew biex nivolvu ruħna mal Komitat Ekonomiku fil- forum li waqafna milux fuq l-inklusivita tal-sistema ta' standardizzazzjoni. Għalfejt nisqu u aħna biex nimodernizzaw il-regolament 1052 zero had nej un ta' suċċess, importanti li li naħdmu l-kol fl-imkien. Aħna pala SPS, aħna kondenjati li namlu dan u l-esti li l-stakeholders kollha l Thank you. Valid point. Um, I call on the next speaker. Grazie, Chiara Giovannini, Vice Secretary sekretarju għandek ETUC u ICO li tirrappreżenta dawn it-tlieta. Sitt minuti, Iva, grazzi ta' sew. Mux għetna la sajt tijaj, izda jena nixtieq ringrazzjak tal-imstadina, jiena tassew u jena onorata li qiegħda hawnhekk fisem il-konsumatur għanek il-interess ambientali ekos u l ħaddima etuk hekk imsejjaħ is-societal stakeholders. Proset li Sinjura Mizzi għall appoġġ tagħha tar-rapport aħna nilqgħu tassew. Allura, dawn l-standards kif ħajjaqdu soċjetà moderna u inklusiva? L-standards qed jintużaw kull ma jmur fil-leġiżlazzjoni u l ta' politika biex jintużaw biex jintirizzaw e, sikurtà tal-prodott, aċċessibilità bidla fil-klima, rizorsi u efficienza f'enerġija u protezzjoni tal-ħaddiema. Però il-stakeholders soċjetali jirrappreżentaw miljuni ta' konsumaturi ħaddiema, ċittadini u impjegati huma fil-minorità fil-komitat tekniku li qegħdin jitkellmu fuq dawn l standard Standardizzazzjoni hija karatterizzata mill-paradoss tal-monetarijiet il-kbar. Il liex? waqt il-regolament ta' standardizzazzjoni wetta tiri għal sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea ma tantx sar ħafna midħul fis-seħtija fl-2013 u dan dwar il-proċess ta' ħidi deċiżjonijiet tal-adozzjoni ta' dawn l-standards. U hawnhekk qed nirreferi fuq kif l-standards nivvotaw fuqhom dan qed isir pereżempju fuq livell nazzjonali u xorti ħażina dan il involviment soċjetali fuq livell nazzjonali mhux dejjem possibbli u mhux dejjem effettiv. Aħna nirrispettaw il- del prinċipju ta' delegazzjoni nazzjonali li jom se jesfuq dan din is-sistema iżda irrid intejbuħa dak li huma il-partit interessanti soċjetali soċjetali sabiex ikollna iktar eh, nkunu son iktar ninfluwenzaw il-proċess ta' ħidu deċiżjonijiet flimkien ma' Ekosu Etuk għannek għamlu għat ta' proposti għal biex intejbu l-inklusivita tal-sistema ta' standardizzazzjoni. Aħna nitolbu għal appoġġ politiku finanzjarju fuq livell nazzjonali għal partijiet interessati għal partijiet interessati internazzjonali wkoll biex jinsaħħu id-deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali l ħolqien implementazzjoni ta' kategorija separata ta' sħubija fuq livell Ewropew, jiġifieri id-dritt ta' opinjoni, id-dritt ta' influenzar tal-pożizzjoni manki fuq livell Ewropew. U ningrazzja l-kollegi tiegħek tal-li jagħmlu slajta wara. Napprezza l-appoġġ. kif tiġans ntqalem il-bżonni li nappoġġaw aħjar il-partiċipazzjoni ta' dan stakeholders fuq livell internazzjonali minħabba l-iswieq e, tidin jivolvu fuq livell globali u l-ura tħassib huwa globali, tiġiet huma globali u s-senijiet huma globali wkoll. U dan jgħat wkoll għall-lat ambientali u l-lat ta' protezzjoni u fl-aħħar nimlew iħtieġ għal iktar azzjonijiet ta' għajmin ta' rawim ta' fuq il-livell ta' azzjoni biex inkunu nistgħu niformaw aħjar il-tiġijiet u anki id-drittijiet u l-obligi ta' dawn il-societal stakeholders. Aħna nilqaw l-appoċ illi intom u rajtuna la bosta rapport il-vira mizzi fid-daw tal-bittana u nishtiq rapport ta' progress tajjeb ħafna mod partikolari fuq is-sena s-sela, sen senalek u fuq l-effettività l tarezzi l-affarijiet eh, qed jimxu ktar bil-mod, bdejna dialogu però u nittama illi l-okkazjoni li jmiss inkun nista' nirrapporta progress tajjeb ukoll. Sewwa, però abarra minn hekk titħares li din mill-politizzazzjoni tal-standards biex nitkellmu fuq il-politika u leġislazzjoni. Dejjem għandhom l-anlan fil-dan il-kontest partikolari hemm ħafna frustrazzjoni, hemm ħafna sejm naqsa flejjin fuq dan. Per eżempju, l-inizjattiva konġunti u koll ideologu interstituzjonali ma' għal-Parlament, mal-Konsil u il-Komitat Ekonomiku Soċjali don kollu ma' pornisajiet biex indiskutu għahjar il-wol tal-standards fil-politika tal leġizzazzjoni u biex standards ikun jisaw jaqdu s-soċjetà u aħna nistennew li konna riżultati konkreti ferm. Nirringrazzjakom ta' sew tal-attenzjoni tagħkom, fisem il-konsumatur u interessi ambjentali u ħaddiema grazzi. Thank you very, very much. And the last speaker of this panel, last but not least, Issa l-ħar membru tal-panel, Christoph Binderhalter, ceo għal il korp għall standards nazzjonali eh, tal-Ġermanja. Grazzi ħafna, Senjura President, jiena napprezza il-kommenti pożittivi kollha li saru qabel, però ippermettuli illi nitkellem dwar kif aħna din bħala waħda mill-akbar korpi ta' standardizzazzjoni fl-Ewropa qed nikkontribwixxu għal din is-sistema kollha kemm hi. Joachim ġiġa tkellem dwar dan Jekk tħares lejn il- um, il-sistema kif taħdem din tassew qed tikkontribwixxi għal sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea u anka internazzjonali. U fil-fatt aħna tista' tgħid li aħna project managers li qed immixxu madwar 30,000 um, 30,000 kumpanija proġett u 400 ħaddiem. Iżda jekk inħarsu lejn slajt li miss, naraw illi fil-fatt hija il-National il-National Standards Bodies illi Eh, tagħmel ix-xogħol kollu u għalhekk aħna qed nagħmlu xogħol ta' ġestjoni ta' proġetti u nippruvaw nifaċilitaw il-ħidma ta' daw il-gruppi biex niżguraw li jkun hemm aċċess faċli u dirett għal kull tip ta' eh, parteċipant fil-komitati. Iġveri aħna qed nibatu l-esperti mill-kumitati l gruppi ta' ħidma internazzjonali biex ikunu jistaw jikkontribwixxu għal ħidma tal-istandardizzazzjoni internazzjonali. Din tiżgura li jkun hemm l-inklusività tal-parteċipanti kollha. Aħna rridu naraw li mhux biss ikun hemm ir-rappreżentanti tal-industrija, iżda li jkun hemm sem ġust ta' l-autoritajiet pubbliċi, l-konsumaturi, il-partit interessati, l-ambientalisti, eccetera. Kulħadd għandu jipparteċpa f'dan il-proċess. U aħna anka obbligati li ninkludu attivament lil kull parti eh, parti interessata involuta fil-proċess. Issa, li xinu importanti illi nifmu? Trid l-għanet tifemx għaliex din is-sistema daqshekk attraenti. Aħna jrid ikolna l-aqwa jridu nesportaw l-aqwa prodott possibbli biex ikunu nistaw eh, ikollna l-aqwa standards ukoll. Naħseb illi prinċipju li huwa tassew importanti u illi kol kem aħna qed huwa li aħna qed nadattaw lil eh, l-standards internazzjonali ma dawk Ewropew għaliex qed nibbatuhom fora internazzjonali l-standards tagħna. Aħna fil-fatt tista' tagħlem 150 elf standard illi għom għal 21,000 standard Ewropew. Jiġifieri huma dawn il-korpi illi jagħmlu ġestjoni ta' proġetti u li jipprovdu aċċess faċli għal delegati kollha għall partit interessati għall stakeholders kollha biex niżguraw illi tassew ikunu involuti f'dan il-proċess ta' standardizzazzjoni Ewropew. Aħna napprezzaw illi dan huwa approċċ u nifmu li dan huwa approċċ li għandu jkun immexxi mis-suq. Żewġ kummenti ta' natura ġenerali. Naħseb illi kemm Is-sistema ta' standardizzazzjoni hija attraenti, hija bbażata fuq il-fiduċa, fiduċa tal-awtoritajiet uh, pubbliċi u anka eh, tal-korpi involuti u tas-sistema. Hemm bżonn li jkun hemm fiduċja reċiproka. U għandna rwoli speċifiċi ħafna. Il-leġiżlazzjoni tistabilixxi rwoli dawn l-irwoli istampat huwa il-korp ta' standardizzazzjoni privat illi jrid jara eżattament id-dettalji x'għandhom ikunu. Fil-fatt, fil-verżjoni attwali tal-abbozz tar-rapport, eh, dan il, dawn il-fatturi ta' suċċess ridu jiġu imsaħħa. Rakkomandazzjoni oħra u fil-fatt eh, dan is-semma iktar kmieni hija illi irrid ikun hemm standardizzazzjoni li tinkludi ehm, l-insemmu fi waqtu l-standards armonizzati fl-OJEU. Irrit ikollna u koll ideja ta' xini laqwa prassi biex ninkludu dawn il-korpi ta' standardizzazzjoni kollha f'ekosistema waħda. U fil-fatt dan huwa dak li provajna namlu, li qed nippruvaw namlu permezz tal-istrateġija li għandna fil-Ġermanja. Tini element huwa li hemm bżonn li naġlu l-proċess ta' standardizzazzjoni biex tassew inkunu f'pożizzjoni li nirrispettaw ir-rekwiżiti tal-IT u tad digitalizzazzjoni. Ovvjament rridu niskuraw illi l-istandards ikunu dokumenti tekniċi. U dawn huma r-rekwiżiti legali eh, illi tisaq fuqhom il-Kummissjoni. Rridu nifmu min qed jagħmel xiex u kulħadd trid jibqa' jżomm ir-rwol eh, tiegħu. Huwa importanti li s-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea tibqa' attraenti u l-aqwa persuni ikunu qed ikopru r-ruoli eh, fiħdan dan il-proċess. Grazzi ħafna. Mela, dawk kienu il-kellima kollha tat-tieni panel mistoqsijiet eh, minant l-MEPs. L-Sinjura l-Onorevoli Gal Pelċ. Grazzi l għallet nishtiq nifraħlek, Sinjura Mizzi, tal-li organizzajt dan ismiħ tantutli. L-ewwel mistoqsija tiegħi relatata max pubbliku. Taħseb illi r-regoli attwali huma koerenti mal-bżonnijiet tan-negozji? Di fil-fatt hija il-mistoqsija tiegħi Issa, lil min ser għal din il-mistoqsija, permettuli li ftit ħalli nara l-ismijiet. Naħseb illi Bernard Tis fil-fat semma dan l-element. Għalek, il-mistoqsija tiegħi namela l-sur eh, Tis, jekk joġbu. Hemm mistoqsijiet oħrajn biex bekk il-mistoqsijiet insaqsuhom kollha f'daqqa u nwiġbuhom kollha koll. wkoll. Jiena wkoll għandi xi mistoqsijiet. L-ewwel waħda hija indirizzata lis surtis Ma nafx hekk hemmx okkażjonijiet fejn il-Kummissjoni tagħti mandat lil Sen Senselig biex tiżviluppa standards dwar ir-rapporti Eh, u dwar ċerta aspetti, ċerta rapporti u intom titolbu ehm, l-organizzazzjonijiet internazzjonali biex jgħinukom skont il-ftejm ta' Vienna ovvjament. Taħseb illi f'dan ir-rispett qed nagħmlu biżejjed kuntenti mill-kunċett ta' inklużjoni u nixtieq nistaqsi wkoll lil Chiara Giovannini. Li huma l-miżuri konkreti illi jistaw jittieħdu biex ikun hemm iktar inklużjoni għall iżviluppi ta' standardizzazzjoni li huma daqshekk importanti. Dawk huma l-mistoqsijiet, grazzi. Naddilkom il-kelma. Grazzi ħafna, Senjora President, mela l-ewwel mistoqsija rigward ix-xiri pubbliku. Jiena nixtieq intikom eżempju wieħed. Jekk per eżempju s-sistema ta' xiri pubbliku fis-sistema tal-Wi-Fi. U jiena rrid nuża il-standard triple E. Dan ma jkunx imsemmi fil-xiri pubbliku, allura jiena Um, niddownloadja l-aspetti kollha tal-standards u mbagħad hemmhekk tista' tieħu eżempju li hija uh, tip ta' teknoloġija triple I triple E. Hemm ukoll standards oħrajn illi trid iddaħħal fis-sistema mhux biss għal uh, suq, ovvjament nifmu li wkoll xir pubbliku apparti minn dan is-suq, però wieħed irid jistaqsi Eh, eżattament jekk eh, dan eżattament jorboċ. Ma nafx jekk is-Sinjura Galpel xija hijiex kuntenta bit-tweġiba. Iva, issa rigward il-mandat. Rigward il-mandat, aħna ninsabu, qed naħdmu f'dak il-qasam tekniku u dan nagħmluh b'mod dirett fuq livell internazzjonali. Aħna għandna bis-segretarjat ta' rapportar, u l-bqija jsir kollu fuq livell internazzjonali. Jekk imbagħad trid eh, tinkludi eh, l-stakeholders li hemm fanes tlieta aħna l-stati membri mar parti kbira tagħhom huma membri ta' sen senelek. U hemmhekk il-konsumaturi l-ambientalisti qed jaħdmu permezz ta' National Delegation Principle li jaddu l-informazzjoni, l-ISO, l enek etc. Jiġifieri l-persuni kollha li ġej minn dik il-qasam huma involuti fl-iżviluppar ta' dawn l-standards internazzjonali li jiġu elenkat imbagħad fil-ġurnal uffiċjali. Dan diġà jsir u il ftehim Frankfurt ta' Frankfurt li ġi firmat is-sena li għaddiet imur pass lil inminek Għaliex aħna għandna suq internazzjonali u mhux su uh, eh, uniku fl-Ewropa u għall-SMEs partikolarment dawn interessati li jkun hemm standards internazzjonali għas-suq per se. U għalhekk il-xogħol li jiġi li għalih ninataw mandat eh, eventualment sen senelek jiridu jimxu permezz ta' dan il-proċess internazzjonali. Aħna eh, qed naraw illi dan il-proċess eh, dawn l-standards li għaw ta' għafas internazzjonali jkunu jistaw jkunu ktar konformi. Għanna bżon kooperazzjoni tajba eh, ma' l-partit involati kollha, per eżempju minn banda jrid ikun għal Kommissjoni Ewropea biex bekk ir-regolaturi fiċ-Ċina, fil-Korea ta' fuq, eccetera, ikollhom l-istess regoli bħalna. bħalna. U bekk ikollok ukoll eh, l-SMEs, per eżempju, fil-qasam mediku, illi kollom aċċess faċli għal suq internazzjonali. Da dinja tifsira tal eh, rabta bej l-IEC u il-Kummissjoni Ewropea, per eżempju, Fil-fatt qed naraw kif fil-ġejjin nistgħu naħdmu aħjar biex bekk l istandards internazzjonali japplikaw għal kulħadd. Fil-qasam ta' nanoteknoloġija, 80% eh, tal-standards huma eh, standards Ewropej. U fil-fatt madwar terz huma standards tal-ISO hemm rabta tajba bej il-ħidma tal-organizzazzjoni ta' Nestli ta' flimkien mal-National Delegations Principle biex jaħdmu skont standards internazzjonali. Nispera l-weġib tal-mistoqsija tiegħek. Iva, uh, weġib tal-mistoqsija tiegħi issa nistenna għat weġiba ta' Sinjura Giovannini. Iva, fil-fatt, uh, eh, musser tkun sorpriża tal-fatt illi jiena nara li National Delegation Principle jaħdem b'mod differenti. Jiena m'għandix dubju illi il-Ġermanja uh, taħdem betika kbira iżda minn lat ta' mill-lat ta' uh, konsum, protezzjoni tal-konsumaturi, eccetera, l-istati membri l-oħrajn m'għandhomx l-istess uh, moral hemm bżonn li jissaħħa dan il-National Delegation Principle għaliex mhux qed eh, jiġi rispettat bizzejet, għalina mhux qed jaħdem bizzejet, u għalhekk nixtiequ li fuq livell Ewropew nixtiequ li jkollna aktar drittijiet, din hija parti minn kategorija separata li għandha tirrifletti wkoll il-dispożizzjoni reċenti tal- l-digitalizzazzjoni din qed isseħħ f'sen senelek għatem min irid l-min irridu nikonvinċu, pero dan jista' u ukoll. L-istandardizzazzjoni internazzjonali din ukoll um, id-jufijiet ta' National Delegation Principle li wkoll qed ikollu impatt fuq uh, livell internazzjonali. U għalhekk aħna nixtiequ nisqu fuq ir-rwol tagħna uh, ta', ta korp ta' standardizzazzjoni Ewropew biex namlu tajjeb għal lakuni fejn memx parteċipazzjoni għal ħarsin tal-ambjent, tal-protezzjoni tal-konsumaturi. U fuq dan għana nqodu ħafna fuq sen senelek u fuq etzi biex jipparteċipaw biex jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni il-negozjati mal msihba um, mal tagħhom internazzjonali mbagħad ħaġa dwar ir-ruoli u l-obbligi tagħna. X'inhu l-valur miżjud tagħna u anka x'inhu dritt tagħna u x'inhu ma l-obbligi tagħna u x'għandhom jagħmlu oħrajn biex itejbu il-komunikazzjoni eh, biex bekk tassew ikun hemm sħubija soda. Grazzi ħafna Irrid nameti li huwa dibattitu interessanti ħafna kien dibattitu interessanti ħafna u apprezzajt ħafna il-punti di vista differenti tal-panelists. Nittama, anzi nixtieq il-rapport tiegħi iġib valur miżjut lil-qasam tal-istandardizzazzjoni u għalhekk li huwa importanti għalina illi stajna kom illum. Qed nara ħafna diverġenza, iżda hemm punti ta' konverġenza wkoll. Mill-ġdid nirringrazzjakom tal-kontribut tagħkom u kolli nammetti illi l-standards tal-ħin kien eccellenti, ħarsu il-ħin xenu issa. Grazzi ħafna tal-kontribut tagħkom il-koll, napprezza. Issa nitlob li shadows ta' dan ir rapport biex jekk joġobhom jibqgħu hekk l-iktar l-iktar sal-ħamsa u nofs biex ikollna skambju ta' femiet fuq ir-rapport. May I kindly and respectfully ask those who are not Nista gentlemen nitlob il-min mux ser jipparteċipa fl-iskambju ta' femit biex jek jġobom bil-kwit u malajr jħorġu mill-kamra, gentlemen.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 start this um, uh, exchange of views. Uh, mela, nibdew din l-iskambju ta' fem, nibdew dan l-iskambju ta' femmit, għed <laughs> nara min għed jamal piknik zaħir, pero. Shadows. Nista' nara ftit eżattament minn minnkom qed jipparteċipa mela wkoll il kummissjoni jekk tixtieq jixtiequ jipparteċipaw ukoll tajjeb. Mela kif tafu il-mira ta' dan la bozz ta' rapport huwa illi inkomplu eh, b'dan id-dibattitu fuq dan is-suġġett daqshekk importanti. Ir-rapport ser ikollu lan illi jikkontribwixxi għal l-ewwel dialogu interistituzzjonali li huwa ppjanat u 2017 u illi ser jiġi adottat fil-Kummissjoni fl-Ulju 2017. Aħna nittamaw. Mela din hija kompetenza tal-Kumitat ITRE fil-verità. iċ sigurtà u d-data taħt l-inizjattiva tal-standards tagħmel referenza wkoll għal Horizon 2020 u anka għal JRC. Għalhekk ir-rapport IMCO meta niġu għall standards ICT ser jiffoka fuq l-Internet of Things. Kienet eh, diffiċli ħafna li nitratta s-suġġetti kollha u l-aspetti kollha fir-rapport għaliex kif il-parti kbira tagħkom tafu aħna tassew ristretti kemm nistgħu nitfaw eh, kemm nistgħu ninkludu paġni fir-rapport u anke kemm nistgħu nitfaw eh, karattri fil-paġna. Aħna nħossu li l-standards huma għodda importanti għal kif jaħdem is-suq uniku uh, digitali. Insomma, ma nixtieqx nqot nerġa' ntenni li dak kollu li għadu kif intqal għax il-parti kbira tagħkom kontu hawnhekk smieħ li għadu kif intemm propju issa. Però naħseb il wieħed mill-aspetti l-iktar importanti kien il-punt u l-importanza li ninkludu l inklusivita Saret ħafna enfasi fuq dan Fir-rapport aħna narfu wkoll illi hemm żewġ ekosistemi illi jridu jiġu indirizzati minn banda is selek u mill-banda l-oħra litis. U ma naħsibx illi xaħat aħjar minn xaħat ieħor għalek naħseb illi irridu naraw eżattament xinu l-aqwa interess ta' kulħadd. Issa rigward l-standards dawn l-standards jikkompetu ħafna ma' xulxin u fil-fatt la bozz ta' rapport jipprova jippromovi l-standards Ewropej u s-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea fuq livell globali u mhux viċeversa. Rigward l-standards tal-ICT, il-rapport jara fl-importanza ta' l-interoperabilità u l-standardizzazzjoni. Nifmu li tnejn li huma għandhom rol importanti uh, fil- dan il-qasam u jiena bħala rapporter favur il-proċess ta' standardizzazzjoni miftuħ illi huwa ibbażat fuq friend. Rigward l-standards Ewropej għal seklu 21 u dawn fil-fatt huma il-kapitli illi jiena samt uh, samt skontom il-rapport biex inkunu nafu eżattament qed nippruvaw nindikaw fir-rapport nissuġġerixxu li jkun hemm um, kooperazzjoni aħjar bej l-istituzzjonijiet u l-inklużjoni tal-partit interessati. Jina nilqa wkoll l-inizjattiva konġunta fuq l-istandardizzazzjoni għalkemm ma kellix biżejjed ċans nikkummenta dwar dan. Jo aħjar ma kellix biżejjed spazju biex inkun nista' nikkummenta dwar dan. Però nifhem u napprezza l-sforz tal-Kommissjoni biex li ser jagħmel studju fuq dan kollu, li ser juri il-modell ta' standardizzazzjoni u l-effett li dan ikollu fuq il-modelli finanzjarji differenti. Mux qed nitlob lill-Kummissjoni biex l-standards uh, eh, isiru bxejn gratuiti, għal-kem dan huwa suġġest li nistgħu nitkellmu dwarru, però naħseb li huwa importanti u li jkollna iktar informazzjoni u iktar data dwar li huma l-isfidi fuq ta' sistemi differenti u li ma tip ta' informazzjoni attwalment hija nieqsa. Ir-rapport jisħaq fuq il-parteċipazzjoni unika biex naħsbu li din hija importanti aħna naħsbu li l-SMEs huma l-spina dorsali tal-ekonomija. Il-rakkomandazzjoni strateġiċi li hemm fir-rapport jgħidu illi l-Kummissjoni Ewropea u anka il-programm ta' ħidma annwali għas-sena 2018 ikun inkluż Naħseb li dan huwa importanti ħafna għal dan ir-rapport. Aħna sħaqna wkoll biex nenfasizzaw fuq is-sinerġiji u l-ISO u l-SSOs biex natu um, status jew nkella drittijiet ta' votazzjoni uh, biex intejbu l-aċċess ta' SMEs puntiħor illi semma l-lum waqt ismiħ u anka il-ħolqien ta' punti ta' informazzjoni u jew xi tip ta' one-stop shop milli fil-verità mhux se jkun daqshekk diffiċli li nagħmluh. The Commission to do this. And finally, to increase the awareness and knowledge about standards. Otherwise, there'll be standards and they will not be utilized. And it is useless spending millions and trillions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 integrated standardization legislation to identify and define key priorities for standardization with a focus on the technologies and domains uh, that are deemed li huma konsiderati kritiċi uh, għasuq waħdim digitali. Jena tal-fema li uh, hemm uh, politika tal-konsumatur importanti u naħseb kwistjonijiet ukoll li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 Barra minnek, aħna rridu nejdu li l-standards għal dawk li huma il-suq wahdini digitali irridu jinvolvu jew jinteressaw il-msiħba kollha interessati u SMEs. Jiena nemmen illi jekk niksbu is-suq wieħed digitali Iridu jaraw illi aħna nżommu l-pożizzjoni tagħna bħala mexxej dinji fil-ekonomija diġitali billi ngħinu l-kumpaniji biex jikbru globalment. Personali. Personalment. Jena tlift referenza għal sim u għall-ekonomija kollaborativ fer rapport, pero nixqnejt li eh, naraf eh, l-inizjattiva li tnediet eh, għall-aġġornament tas-suq waħdini biex jindirizza din il-kwistjoni. Naħseb li li l mill-qafas legali li jem rridu naraw naqra l-benefiċċji u l-standards li jiġu applikati għal din l-ekonomija kollaborativa kif ukoll l-standards l-ICT li jistgħu jilqgħu għall isfidi taħt dan il mudell ta' negozju ġdid naħseb li huwa dejjem diffiċli biex wieħed jażel ftit prioritajiet meta naraw il-konsumaturi ħabtu wiċċhom ma' dawn il-bosta sfidi fl-era moderna. Biex nala nixtieq ngħid li sodisfatta dal-abbozz jiena kun qed inressaq ċertu emendi biex intejb it-test. Però ħajkunu elementi ġodda illi eh, mumiex madana kollu eh, abbozzar ta' partijiet eh, sostanzjali ta' test. Grazzi ħafna l-rapporter, nħares bil-qudim biex naħdem jak fuq dan. Intosja, grazzi, minnaħati għaj nistanajt l-istess, grazzi ħafna għal-kommenti pozittivi nħares bil-qudim u koll l-elementi u titjib illi jista' jisir li dan ir-rapport. Grazzi. Breda, get the floor. First of all, um, I would also like to thank you. Grazie, eh, grazie signora rapporter, ehm, tejtana verreda. Punti sew eh, interessanti, forsi eh, xi punti addizjonali li aħna għanna l-intenzjoni li nespandu ftit punti bjom għanna bżon ta' iktar ċarezza biex nifmu eżattament x'qed nifmu bi friend licensing terms u tinteressana wkoll ir-rabta bejn teknoloġija open source u rridu niżguraw ukoll li jkun hemm standards miftuħa anki għal dawn it-tip ta' teknoloġiji mod ġenerali standards volontarji huma dea tajba pero hemm ċertu setturi fejn jista' jkun li eh, għandhom ikunu posti eh, pereżempju konsiderazzjonijiet ta' saħħa u sigurtà, konsiderazzjonijiet oħra bħal dawk tal ambjentali, hemm ukoll il-kwistjoni eh, tħassib dwar l-aċċessibilità li rridu nindirizzaw fuq l-entitajiet internazzjonali għall-standards naħsbu li mhux daqsanta li li jkun hemm is-sostituzzjoni tal-28 il-vuċi tal-istati membri minn vuċi wieħed ma dan kollu għanna nħagġu l-Kummissjoni biex taġixxi iktar bħala koordinatur fil-ħidma mal istati membri u vizavi l-entitajiet internazzjonali l-standards. Naħsbu li wkoll ta' importanza partikolari u rridu nċaraw li ikunem hemm il-modell mingħajr royalties li jkun inkluż tal-inqas għabbażi volontarja. Jiena m'iniex kompletament konvinta, pero il-kwistjoni ta' Trusted IoT Label, t tikketta IoT ta' minn serraħ fuqa, ma' nafx forse din tista' toħroġ minn xi awtorità ċentrali u kellha jekk jiex f'idejn l-industrija li toffri ċertifikazzjoni hija nifisha. Għaliex li konna serħan il-moħħ fuq l-Internet of Things hija xi ħaġa importanti rridu naraw naqra kif huwa l-aħjar mod anke biex ma ħawdux il konsumaturu biex natu valur miżjut, biex fl ħar mill ħar il-konsumatur ikun jista' jieħu deċiżjoni informata. fl ħar minn l-interventi li saru kont tassew interessata dwar il-kwestjonijiet illi tqajmu fuq trasparenza partikolarment me rappresentanta tal smi kemm il-licenzjar u ma' għom jekk il-kondizjonijiet li taħtom eh, jinħorġu eh, ċertu standards jinżammu konfidenzjali u la forse nistgħu eh, nagħmlu xi ħaġa fuq trasparenza din tkun xi ħaġa li tinteressana. Grazzi ħafna un ħares bil-qudiem biex naħdem miegħek fuq dan ir-rapport anki jiena tgħid is-Sinjura Mizzi. Il-Kummissjoni esprimiet uh, rieda illi t-intervjeni u jiena ġejt informata li din hija proċedura aċċettata mm, proċedura standard u allura nixtieq nistiednek t-intervjeni eh, Grazzi, grazzi ħafna ta' rapport, grazzi u kol ta' smiħ publiku li kien ta' sew interessanti. Element wieħed li aħna rajna fil-fat kienu elementi, bosta elementi negativi fil-smeħ publiku fil-fama tana. Għala folja nemnu illi għanna l-aħjar sistema ta' standardizzazzjoni fl-Europa jek mux fil-dinja. Fil-fat jekk il-Komissjoni u kella l-Parlament għandu problema bl-standardizzazzjoni ħna nafu fuq minn għanna ndur fuq etzi un kera fuq sen sen għalek. Jekk ikun hemm kwestjoni fuq standard barrani, per eżempju standard Amerikana, ma nafux il-min għanna nċemplu, il-min għanna indirizzaw. forsi eh, issa nafu eh, <laughs> il-president il-ġdijt u ġvera u kellha nibatu l tweet eh, imma tafu li hemm mijiet entitajiet ta' standardizzazzjoni madwar id-dinja, aħna differenti, aħna għanna zewċ entitajiet fuq min nanduru, ġifiri din sistema bazi ta' regolamentazzjoni eh, li għana fl-Unjoni Ewropea trispetta il-prinċipju ta' WTO. Eh, Xejnejt li eh, xaġa speċjali sistema tagħna hija il-valur tal inklusivita Dan huwa valur miżjut il-valuri ta' WTO eh, ma jsemmux dan madana kollu fl-Unjoni Ewropea intom bħala kol-leġislatur fil-Parlament ħassejtu li huwa tassew importanti illi dan il-punt tal-inklusività għandu jkun inkluż. U għala, dan huwa meħtieġ jew kien meħtieġ biex tiġi indirizzata il-kwistjoni tad deficit demokratiku għaliex eh, jekk sensen l-ekwezzi kollu il-monopolju bħala autoritajiet li setjaw l-standards, eh, dik mhux situazzjoni tajba, allura il-Parlament għassaw li li eh, ikun hemm l-involviment ukoll ta' soċjetà tal-stakeholders u ta' soċjetà ċivili. Fl-fissar ta' ta' standards. Eh, nafu illi l-ewwel kien hemm id-deċiżjoni tal-2010 mbagħad kien hemm ir-regolament wara ma issa. Naħsbu wkoll li apparti minn dan l-element ta' inklusività importanti wkoll li nindirizzaw il-pajsaġġ ekonomiku li qed jinbidel u aħna smajna diversi drabi mill-kelliema smajna wkoll pereżempju mis-Sur Bernard Tis illi dak kollu li jista' jiġi digitalizzat ħajjiġi digitalizzat u din hija l-vera sfida li għandna qudiemna. Jiġifieri kif nistgħu eh, nieħdu settur tradizzjonali ta' manifattura ma' settur digitali u tas servizzi fil-firma tagħna u iktar importanti li nindirizzaw din il-kwistjoni tal-bidla ekonomika ġifieri iktar mill-inklusività. Aħna smajna wkoll il-kritika murija minn għanek eh, eh, ekos eh, u għetuk minn għalija l-axar kellima fuq drittijiet, issa drittijiet tafu li għedin ferragonament regolament Ewropew għal standardizzazzjoni, tafu li qed jitolbu għal appoċ politiku finanzjarju nazjonali, pero ikolli ngħid sfortunatament fuq livell Ewropew aħna ma nistgħux ngħinu, ma importanti illi dawn l-stakeholders eh, soċjetali eh, jieħdu r-rwol tagħhom bħala entitajiet li għandhom valur miżjut, hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar dritt għal vot, le għed nitkellmu dwar valur mizjut sistemi ta' standardizzazzjoni li għandna. Ejja nieħdu l-eżempju eżempju, Fil-Ġermanja qed jiġi diskuss eh, standardizzazzjoni ta' bozzozz LED inti tlaqqam l-organizzazzjonijiet kollha ta' settur li hija xi ħaġa normali li mhix kwistjoni ta' dritt, li hija kwistjoni ta' li inti tara x'valur miżjud hemm fit-tfassil ta' standard Ewropew fuq kwistjoni partikolari. Allura minħabba dawn ix xejrijiet li eh, qed naraw jħorġu rridu noħorġu lejn rridu nħarsu lejn kull tip ta' kumpanija anki l smis u naħseb li eh, din eh, il-kwestjoni eh, missejt Misajt inti u kol senjura rapporter, nafu illi l-istruttura ta' Etsi bħafna nies ġejjin minn barra l-Europa, irridu naraw naqra kem għandha valur mizjut fuq livell Ewropew. Fil-fatt din hija entità li tirċivi il-flies mill-bwiet tal-ċittadini Ewropej, ġveri rridu naraw naqra daw il-flus li tiqmorru fil-bwiet tal-organizzazzjonijiet, rridu naraw kemm daw l-organizzazzjonijiet mbagħad qed iħarsu l-interessi Ewropej jekk qed naraw misiru kull majmur jmur iktar internazzjonali, rridu naraw allura jekk qed si għadiex organizzazzjoni Ewropej u jekk qed si għadiex qed ħares l-SMI sul kumpaniji Ewropej aħna l-koll hawnhekk għandna għan wieħed qed naħdmu għad kabbir, iktar kompetitività, iktar xogħol għal kumpaniji Ewropej, ċittadini Ewropej. Dak li aħna naraw fetzi, però huwa il-kontrarju. Dak li qed jiġi fl-Istati Uniti aqqas ma jqawilna wis qalbna dan id-dibattitu. Grazzi ħafna tal-li għaddejtenna l-kelma, Senjora President, grazzi u koll ta' dan ismiħ publiku, Grazie ħafna. Um, I take the occasion to continue. I'm also... Jena, eh, nishtiq uh, eh, nieħu ehm, spunt minn dak il-intqal, inkompli jena ġeja minn Digi Growth, fu uh, eh, il-sistema ta' standardizzazzjoni Ewropea ta' fuq illi hemm regolament 1025 fejn aħna nikkonsidraw uh, il-speċifikazzjonijiet tekniċi għal għalli fissar ta' standards importanti għallura illi naħdmu id fit ma dawk li ifasslu l-standards mux biss fl-Europa ma' u barra u anke u kol inlaqaw il-konsorsja. Importanti li konna l-istampa ġenerali ta' ta' dan is-settur flimkien ma' l-organizzazzjonijiet u eh, il-konsorsja li huma attivi fit tfassil ta' standards. Dak li huwa importanti wkoll huwa li jkun hemm kooperazzjoni bejn il-partijiet kollha interessati eh, u eh, nħoss li għandu jkun hemm iktar komunikazzjoni. Rridu naraw ukoll li permessa regolament ikun hemm ta' standards internazzjonali. Dan sempliċement biex nżid naqr iktar informazzjoni biex ngħid ukoll illi l-entitajiet, il-konsorzja barranin fil-fatt għandhom ukoll rwol xilabu. Grazzi, grazzi tal-kontributi tagħkom, tal-kontribuzzjonijiet. nixtieq nfakkar eh, li shadows eh, illi l-emendi testaw tres u eh, sal sal-14 sal-14 fil-fatt ta' frar għasafna ħafna tal-kontribuzzjonijiet u lejla tajba.